actually we're waiting for you. <laughs> Fil-fat konna qed nistennewk. Inti membru distint ta' dan il-komitat għal konna qed nistennewk. Il-wara nofsinhar tajjeb, nilqakom għal din is-sessjoni. Nixtieq nilqaw wkoll il-kandidata tagħna is-Sinjura il O'Reilly illi ser tippreżentalna il seta tagħmilna preżentazzjoni. Is-segretarjat tiegħi li illi ser nimxu kif ser nejt issa l-ewwel ser konna mistoqsijiet minħata tal-koordinaturi, il sinjura O'Reilly ser tirrispondi dawn il-mistoqsijiet, u mbagħad wara ser ikun ċans illi nilqgħu anka mistoqsijiet oħra. Il-kelma fidejk, Sinjura O'Reilly. Signora President, membri tal-Komitat Peti, mm, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità sabiex nagħmel prezentazzjoni tiegħi għall kandidatura tiegħi l-lum Nixtieq nirringrazzjaw koll lilkom illi ippermettejtuli f'dawn l-aħħar ġimgħat li illi nkellimkom dwar eh, l-Ombudsman, il-Parlament, l-interazzjoni bejn Ombudsman u l-Parlament u kelli ċansu ukoll nisma' l-ambizzjonijiet tagħkom u x'tixtiequ illi ta' tamel l-istituzzjoni tal-ombudsman fis-snin illi ġejjin. Wieħed jifhem illi f'Parlament ta' dan id-daqs hemm opinjonijiet differenti dwar kif tarsu lejn l-Ombudsman Ewropew uħut minnkom familjari ħafna miegħu kellkom xtaqsmu miegħu personalment jew inkella anka ħdimtu bċi oqsma eh, direttament mal-ombudsman. Oħrajn ma tantx eh, kontu tafu x'inhu x-xogħol jew eżattament kif imorru l-affarijiet fl-Ombudsman Ewropew, però kontu familjari wkoll tal-Ombudsman Nazzjonali. Niftakar ukoll illi kien hemm sinjur illi qalli illi ħaseb illi din il-kariga hija dikjarazzjoni li tmur li hija il fuq mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u jiena qetlu illi iva naqbel iżda sa ċerta punt eh, huwa għaminnu minnu illi meta ġi imwaqqaf din il-pożizzjoni wara trattat ta' Maastricht fil-1993 eh, kien kienet ix-xewqa tal-Parlament Ewropew u tal-Istati Membri illi kollhom kariga illi eh, tgħidulhom eżattament eh, jekk hux dak li qed jagħmlu hux sewwa u ikun hemm eh, pożizzjoni illi taħdem fil-viċin maċ-ċittadini u taqadhom mal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi din hija fil-fatt l-ambizzjoni tiegħi uh, meta jekk u jekk nokkupa din il-kariga. Eh, dawn huma s-setat illi tatna l-Unjoni Ewropea u naħseb illi l-Ombudsman illi ġej tkun minn tkun u jkun minn ikun irrid jimxi irid imur f'livell iktar sabiex jagħmel din il-karika iktar trasparenti biex niksbu żewġ affarijiet, mhux biss biex nħarsu drittijiet ta' ċittadini, iżda anke biex ngħidu nejnu l-amministrazzjoni pubblika u l-istituzzjonijiet fihom infushom sabiex jiżviluppaw f'ċentri ta' u istituzzjoni ta' interess pubbliku. Nixtieq eh, natikom eh, ftit spunti dwar eh, il- l-karriera um, tiegħi jiena fil-fatt l-Ombudsman Nazzjonali tal-Irlanda u l-Ombudsman sa mill-1993. Fil-fatt fost um, l-Ombudsman Ewropej jiena għandu wkoll eh, statut separat u dan ifisser illi jiena naħdem fil-settur ta' liġi, ta' trasparenza u ta' eh, aċċess għall-informazzjoni. Barra minn dan, sa mill-2007 jina kelli il-kariga pala kommissarju għall-informazzjoni ambientali u din ħarġet mill-konvenzjoni mil IELTS sabiex namlu noffru access għal dokumenti importanti relatati mal-ambjent. Jina u kol għandi eh, karga illi eh, titratta l-etika eh, ta' politiċi u barra minn hekk ukoll titratta investigazzjonijiet f'dawk li huma fi kwistjonijiet relatati ma' konflitt ta' interess. u kol membru tal-Kummissjoni eh, għar-referendum u naħseb uħut mikom jafu illi taħt il-liġi Irlandiża il-gvern ma jistax jonfoq il-fondi tiegħu għal sabiex isir referendum għalhekk ikun hemm kumitat apparti li jid jiddeċidi kif ser jintefqu l-flus f'kas ta' referendum. U Zewċ miż-żewġ tnejn mill-referendums prinċipali li kont involuta fihom kienu dak relatati ma' trattat ta' Lisbona u anka għal referendum tal-mekanizmu fiskali. Qabel ma sirt ombudsman jiena kont eh, ġurnalista politika l 22 sena, ix-xogħol tiegħi ġi magħruf eh, ta' livell u kwalità għolja kemm fl-livell eh, domestiku nazzjonali u anka livell internazzjonali. Jiena kont qed nirrapporta fi żmien ta' troubles politiku li kellna fl-Irlanda. U ħdimt ukoll fil-Lehman Foundation ġewwa l-Università ta' Harvard. E, kellu kol u għatandi fil-fat e, nħoss illi fil-fat dan e, din is-sħubija mal-ġurnalizmu ma' dinja tal-ġurnalizmu hija tassew importanti u l-kol kemm aħna nafu bħala u kif qaluli l-MEPs kemmu diffiċli illi wieħed jikkomunika. U naħseb il- l-esperienza tiegħi fid-dinja tal-ġurnalizmu kienet tassew importanti barra minn hekk Eh, jina fuq il-level eh, internazzjonali għal-kem ġeja minn pajjiż żgħir, eh, aħna dejjem ħadna l-affarijiet bis-serjetà ħafna, jina dejjem għamilt lectures madwar id-dinja fil-dwar it-trasparenza fl-Afrika tisfel, fil-New Zealand, fil-Messiku. U il organizzajna wkoll seminars għal pajjiż emerġenti bħal Etjopja u Taiwan sabiex intuhom uh, informazzjoni u naqsmuhom l-esperjenza tagħna. Nħoss illi din il-ħidma internazzjonali tatni sens ta' dak li huwa rwol tal-Ombudsman Ewropew fid-demokrazija u nħoss illi fit tmiem it tmeninijiet u l-bidu tad-disajnijiet meta aħna bdejna nħarsu lejn istituzzjonijiet ġodda illi jisqu fuq l-istat tad-dritt kienet importanti illi f'dak il-punt nistabilixxu il-kariga tal-Ombudsman Ewropew. Ħassejna il-bżonn, ħassew fil-fatt il-bżonn illi kunem Ombudsman. U għalkemm ma kienx hemm l-appoġġ min-naħa tal-istituzzjonijiet jew inkella issa tradit sabiex jappoġġaw din il-kariga, però kienet importanti sabiex jiżguraw illi iċ-ċittadini ikollhom amministrazzjoni ġusta u ħarsien ta' drittijiet tagħhom. Però inħoss ukoll illi dan jidħol tajb ħafna mal-ħidma tal-Unjoni Ewropea fil konverzazzjoniet li kelli magħkom u anka personalment f'pajjiżi fl-Irlanda li għaddej minn perjodu ta' austerità, ħafna qed jitkellmu dwar il-leġittimità eh, demokratika tal-Unjoni Ewropea u n-nuqqas ta' eh, leġittimità demokratika fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi din il-kariga ta' ombudsman għan qed tilab rol importanti sabiex inżidu il-fiduċa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx li huwa biss importanti għal l-ombudsman illi jagħmel dan, iżda anka Eh, l-istituzzjonijiet għandhom dmir etiku li jagħmlu dan għal ġid ta' ċittadini kollha. Semmejt ukoll l-esperjenza partikolari tal-Irlanda kif tafu aħna dejjin minn program ta' eh, ta' austerita li għaddej palissa li ġordna tlinna mit-trojka li sibbi l-IMF u il-Komissjoni Ewropea u din miex biss kriżi ekonomika, hija ħafna ċittadini ħossu li hija kriżi soċjali u hemm ħafna x'jista' jagħmel l-Ombudsman Ewropew. Naħseb huwa importanti illi nisħu illi fi żmien ta' austerità ċittadini jinsabu taħt ħafna pressjoni u għalhekk l-istituzzjonijiet iridu jilħu livell oli iktar minn qatt qabel ta' deċenza, umanità u trasparenza b'relazzjoni ma' kif iġibu ruħom ma' ċittadini u qatt u qatt ma nista' niqaf nisħaq fuq dan. Fil-Parlament Ewropew jina dejjem eh, tajt ħafna importanza sabiex ikonna relazzjoni ta' ħidma tajba bej l-Ombudsman u l-Parlament Ewropew. Fil-fatt meta sirt uh, Ombudsman fl-Irlanda fl-2003 bdejt inizjattiva sabiex niprofa niprofa nimpiega iktar nies uh, eh, li jaħdmu hawnhekk fil-uffiċċju tagħna għaliex huwa intom illi uh, intkom il-punt ta' riferiment ta' ċittadini, għandkom jiġu ċ-ċittadini u għalhekk intom tidu tkunu pont. Uh, Waħda mill-ewwel affarijiet kienet illi nagħmel lobbying għal uh, Kumitat tal-Petizzjonijiet li fil-fatt uh, sar realtà sentejn ilu u kien immudellat fuq il-Kumitat Peti. Kont uh, kontenta ħafna illi wieħed mill-membri tal-Kumitat tagħkom Peti seta' jiġi fl-Irlanda u jatina xi pariri dwar il-ħidma tagħna. Issa nixtieq nitkellem fil-qosor dwar kif inħares lejn din il-karika ta' Ombudsman Ewropew nħoss illi eh, ninsabu f'punt fejn eh, wasalna għal fazi oħra. Fil-fat issa jmiss il-tielet eh, fazi, il-tielet ombudsman li titħol fil-kariga tiegħu. U l-ideja i illi konna xaħat illi ikun qed l lill-istituzzjonijiet Pero sa naħseb li wasalna biex naddu għall-istadju li jmiss, hemm bżonn illi imbidlu il-ħsieb tal-amministrazzjoni permezz ta' pressi tajba. Ġifiri għadej minn proċess fejn il-bidla għat issir fuq livell ħafna iktar wiesa. Naħseb illi il-bicċa xogħol li għandu l-ombudsman u d u l-ombudsman huwa illi ibiddel din il-kariga sabiex jagħti iktar importanza lill-Ombudsman għall-amministrazzjoni. Mhux biex ikollu iktar seta, Iżda għaliex inħoss illi wieħed ser ikejjel kemm għamel ġit l-Ombudsman għabbażi ta' kemm irnexxielu jikseb aktar trasparenza, jikollu aktar mentalità illi bbażata fuq is-servizzi illi jinexu li jiksab anke aktar ġustizzja. Għax hekk jixtieq jagħmel l-Ombudsman, mhux għax hemm xi karta ta' drittijiet tal-bniedem jew xi regolament illi jorbtu legalment. Għalhekk din ser tkun l-ambizzjoni tiegħi, jiena naħseb illi irnexxieli nikseb ħafna affarijiet, irnexxilna anka nindirizzaw punti importanti relatati ma' trasparenza, l-ambjent, konflitt ta' interess, iżda xorta waħda eh, nħoss il ombudsman mhux ħanejt li huwa kompletament invisibli, iżda għal ħafna miċ-ċittadini huwa kemm xejn inviżibbli. U ħafna mill-membri parlamentari Ewropew kelmuni dwar id-diffikultà illi eh, titfaw ċerta interess fil-kostituenzi tagħkom. Ta Naħseb illi u importanti però li tkomplu tagħmlu dan u li tkunu ta' influenza sabiex eh, turu eżattament x'inhu x-xogħol tal-ombudsman. Mhux uh, b'ħafna paroli firħa, iżda billi tatuhom eżempji prattiċi u tgħidulhom x'irnexxilna nagħmlu billi tikkwotawlhom każ partikolari. L-ideja hija illi mm, nitfaw l-attenzjoni ta' ċittadini tala fuq każijiet li kienu importanti, il-medja għandha rwol importanti. U importanti li namlu dan fuq is social media, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Per eżempju, hemm diskussjonijiet illi l-ombudsman jista' jkun iktar influenti u jkollu influenza jekk jirnexxilu jinserixruħu f'dawn il-din is-social media. Barra minn hekk l-aħħar eh, kummenti dwar il-proċess tal- ehm, tal-ombudsman. Jina naħseb li eh, anka l-istaff, il-personal tal-ombudsman iħoss li um, ehm, eh, burokrasija u nuqqas ta' mezzi, u għalhekk forsi nistgħu nibdew nagħmlu xogħol b'mod elettroniku flok mill bil-kitba, dan kollu biex naġlu l-affarijiet punti oħra amministrattivi eh, jinsabu kol fil-manifesto jew eh, kienu pala risposti illi irrispondejt. Grazzi ħafna, Signor Riley. Grazzi ħafna, Signora O'Reilly, grazzi ħafna ta' dik l-introduzzjoni tiegħek. Huwa tassew ta' pjaċir li qed nagħmlu dan qed norganizzaw dan is-smieħ flimkien mal-Kumitat Peti għaliex hekk kifet tal-kandidati qablek eh, il-Komitat Peti huwa fil-fatt il-punt ta' referenza għall-Ombudsman aħna nisabu fuq l-istess livell viċin ħafna ta' ċittadini iżda membri ta' l-istituzzjonijiet u aħna ikolna eh, nafaċċaw l-menti u tal-bit ta' ċittadini. Aħna nħossu illi il-komitat peti u kol kien sottovalutat fil-passat, iżda bat meta bdejna naraw illi ċittadini fil-fat et iduru lejna, aħna l-ewel punt ta' kuntatt għall-istituzzjonijiet. U għalek fl-opinjoni tiegħi dan il komutat peti fil kema mal-ombudsman qed isir kull ma qed isiru kull ma jmur iktar importanti. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija kif inti beħsibek li tikkoopera mal-komitat eh, peti. It-tieni mistoqsija hija l-indipendenza eh, kunċett li ħafna nitkellmu dwar llum x'inhu indipendenti u x'mhuwiex indipendenti, il-mistoqsija tiegħi fil-fatt hija relatata ma komment illi għamilt inti. Kif jiġi elett ombudsman, ġifiri fl-Irlanda, eh, xide għandkom tal-kunċett indipendenza? Huwa possibbli illi tagħti definizzjoni ta' indipendenza, hemm xi dokument jista' juri l-indipendenza tiegħek? Tilet eh, mistoqsija, jekk inti tiġi eh, tinħatar fil-fatt bħala Ombudsman Ewropew, lima huma il- uh, il-biċċit ta' xogħol li ser tara li jisiru l-ewwel. Imbagħad l-aħħar mistoqsija relatata ma' drittijiet tal-bniedem. Eh, aħna għandna il-karta ta' drittijiet tal-bniedem issa dejjem aktar nirċievu tal-bejt appelli minnaħa tal-ċittadini illi jridu jirrevokaw dan il- din il-karta. Il-problema hija li aħna nistgħu napplikaw dan il-charter biss jekk jaffetwa lill-liġi tal-Unjoni Ewropea. U għalek maħna maħnix kompletament soddisfatti minn din is-sitwazzjoni. Għalek, il-mistoqsija tiegħi kif ser taffaċċa u tipprova solvi din il-problema legali. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna issa s sur Boċtinanu. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Ombudsperson. Inti fil-fatt tkopri dawn iż-żewġ ruoli. L-ewwel mistoqsija e, ġiet ispirata minn uħut mill-aħħar dikjerazzjoni li għamilt. Inti semmejt ir-rwol tal-social media. fl opinjon tiegħi din hija fundamentali kif inti jekk ikollok eh, tinħatar bħala ombudsman ser um, ser uh, eh, tirreġixxi għall iskandlu Prism. L-ombudsman jista' jagħmel xi ħaġa eh, u bħala ombudsman inti kieku x'tagħmel. It-tieni mistoqsija kif x'jew valutazzjoni tagħmel tal-ħidma tas sur Diamanduros fil-dossier eh, tal-, tal ta' John Dalli il-Dalli Gate fil-fatt U it-tielet punt kif tibni istituzzjoni, kompatibilità bejn istituzzjoni tal-Ombudsman u entitajiet simili bejn eh, tal-Istati membri. Għaliex fil-fatt hemm differenzi f'dawk li huma istituzzjonijiet, f'dawk li huma kompetenzi. Ġifieri kieku kif u kif wieħed eh, jaffaċċa u jipproċessa il-ment meta jersaq eh, quddiemek. Uh, anka minħabba l-fatt illi f'xi stati membri u kol ġiġa hemm ombudsman nazzjonali. Grazzi ħafna. Arru, ikirja Valean parakallu. Mrs. Valen. Grazzi ħafna, issa is-sinjura Awken. Anzi, sinjura Harken. Is-sinu kien dejjem ta' min nitol um, ta' min nixtuquha f'wostna. Jgħid is-sinjura Harkin. Nilqak hawnhekk, eh, Sinjura O'Reilly. Issa għandi żewġ mistoqsijiet, waħda hija marbuta mal-preżentazzjoni li tiegħek oħra hija marbuta mal-tweġiba li tajt bil-miktub. Tkellimt dwar li nerġgħu natu il-fiduċja fiċ-ċittadini l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li ġeddet il-fiduċja hija frażi kbira, x'passi prattiċi taħseb li tista' tieħu sabiex fil-fatt tilħaq dan il-an. Til-mistoqsija. Diġà ġejt mistoqsija dwar l-rwol tiegħek u rabta bejn l-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjoni tista' tispjegalna kif ħdimt forsi mal-Komitat tal-Petizzjonijiet fl-Irlanda, naf li dan il-Komitat għadu frisk, għadu ġdid, iżda forsi tista' tina xi eżempji jew xi eżempji ta' ħidmietek miegħu. Tkellimt ukoll dwar regola xi dwar e, wieħed erba' disa' u inti qed li dan għad irid tiġi l-lisbonizzat. E, tista' forsi tispjegana dan il-punt fiktar dettalji jekk jogħġbok. Grazzi. Issa is-Sinjura Alken. Grazzi tal-li ġejta unek, Sinjura O'Reilly, grazzi tal-prezentazzjoni tijak. Jien ser nitkellem direttament dwar ix-xogħol tal-Ombudsman minn xaqar fejn noqgħod insaqsik dwar l arfien tiegħek għax huwa ċar ehm, xtaf. Inti qed nixxi ngħidlek illi f'każijiet bħal pereżempju meta jkollok tikkonfronta il-Kummissjoni żgur li se tkun biċċa xogħol iktar jibsa mill-forsi eh, tilwim li se jkollok bħalissa. Irridu noqogħdu attenti illi ma nibżawx mit-trasparenza ma nibżawx mill-iżbalji għaliex inkella jekk ma nibżawx jekk ma nħedux riski ma nħedux riski ma namlu għadżbal u għadda tamlu zbal għanna nammettu għaliex inkella ma jkunx hemm xogħol tajbu ma jkunx hemm trasparenza. Irridu noqgħdu attenti li konna sistemi ugwali fl-istituzzjonijiet Zgur me fi xogħol tiegħek ma mal istituzzjonijiet se tirtaqa' ehm, ma ċerta konflitti. Jidu naraw kif tixteb lesta għal eh, xogħol tiegħek hawnhekk. Jina ġejja mid Danimarka u nerġa' referenza għal konvenzjoni Orhus il-parteċipazzjoni tal-nies u tal-NGOs ambientali u dritt illi huma jsaqsu l-iktar trasparenza għada teżisti. Għanna bżon li kolla iktar trasparenza minn dak li huwa msemmi fid-dokument 1049. Irnexxielek tagħmel dan inti fl-Irlanda li jirnexxielek timplementat il-Konvenzjoni Orħas fil-Irlanda u għalhekk għandek ħsieb kif nisa implementawa fi Brussel u fil-fat nisfidaw l-Komissjoni u nejdulom eh, nruwom il-vantaġġi ta' din il-konvenzjoni u ta' kemm eh, għanna bżon iktar trasparenza. Inti ser ikollok bżon tindirizza l-indipendenza u konflitt interess għal diversi drabi jekk tingħata l-kariga. tista tassigurana illi inti ser tassigurana illi ser eh, dejjem timxi fi triq ta' indipendenza u ta' trasparenza u illi ser issolvi blaħjar mod il-konflitti ta' interess li jistgħu jinqalaw. Grazzi, issa s-sur Ser niprofa ma nitkellimx fit-tul wis eh, jgħid sur Chichester sabiex ikuntet għal-kollegi tiegħi. Irra f'sajt tajjeb, Sinjura O'Reilly. Nixtieq illi tatina xi eżempju mill-esperjenza tiegħek ta' kif iddisolvejt eh, xi problemi li kellhom in-nies u tgħidli jekk taħsibx li l-politiċi u uffiċjali, il-funzjonarji taħsibx li bejnietom li huma l-iktar li jistgħu jgħinu f'xogħolok ikun mhix fil-fatt il-politiċi u il funzjonarji in-nies tal-post jekk ma jistgħu xejnuk tgħidina għaxiex ma jistgħu xejnuk. U nixtieq insaqsi u kol biex rifletti fuq il-fat illi jekk tintażel inti tkun l-ewwel mara li intażilt bħala ombudsman u dan jkun żvilupp li nilqawh. Iżda nixtieq nixtieqek tirrifletti fuq eh, x'tista' ġib mara bħala kwalitajiet iktar għal din il-kariga kif jina nisab ċert illi tista' eh, fil-fatt tagħmel. U l-aħħar mistoqsija li li mi l-iktar kizba favorita tijak pala mbizmen, mux l-ar jew l-aħjar kizba, il-kizba favorita tijak. Dik jem mistaqsija tajba ħafna til-President. Mrs. O'Reilly, tixtieq twieġeb? Nwiġbu l-ewwel round. Grazzi ħafna li kullħat, mis mistoqsijiet kollha tagħkom. Sur jar, brabta mal-Komitat tal-Petizzjonijiet, jiena fil-fat enfatizzajt kemm eh, nara din ir-relazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Komitat tal-Petizzjonijiet kemm nara importanti din ir-relazzjoni aħna nindirizz itnejn aħna nindirizzaw l-menti minn naħa ta' ċittadin. Kollox ovvjament involvi it-trasposizzjoni tal-liġi Ewropea Anka kux tajba jew ħażina nitkellmu dwar trasposizzjoni ta' din il-liġi Ewropea minn liġi għal liġi nazzjonali din taqa' taħt il-mandat tal-Kumitat tal-Petizzjoni iżda aħna m'għandniex eh, din ma taqax taħt ir-responsabilità tagħna iżda xorta ser namlu l tagħna sabiex naħdbu tajjeb flimkien dak li nafjien dwar dal-uffiċċju f'dan l-aħħar 10 snin ma jidirlix li kien hemm fil-fatt kwalunkwe dizgwit li se għala bejn dawn iż-żewġ partijiet Issa naħseb li l-iktar importanti għal żewġ istituzzjonijiet i li nippruvaw ngħinu il xulxin f'termini tal-aħjar prassi tafu intom il-li dejna tafu intom kif semma illi beda l-Komitat tal-Petizzjoni fl-Irlanda u tafu illi għanna problema b'kemm jieħdu ħin l-affarijiet sabiex e, jiġu evalwati. Għalhekk forsi hemm bżonn illi jkun hemm e, konna bżonn evalwaw mill-ġdid kif nagħmlu l-affarijiet. Nasbu li hemm bżonn illi jkun hemm fil-fatt rinnovazzjoni mill-ġdid tal-aħjar nerġgħu nġeddu l-impenn tagħna sabiex naħdmu bla aħjar mod nużaw l-aħjar prassi sabiex verament noffru l-aħjar servizz iċ ċittadini tagħhom u nippruvaw nipprovdulhom soluzzjoni mill-iktar fis possibbli. Jiena nifhem illi u kol jina ġejt fil-fat eh, mażula minn kull membru tal-Parlament ta' l-Irlanda ek intazilt il-kandidatura tiegħi ġiet fil-fat diskussa fil-Parlament Irlandiż u kulħadd qabel mal-kandidatura tiegħi għalhekk imbagħad ġejt maħtura bħala ombudsman li seġġara fl-2009. Issa għaliex dan huwa importanti kulħadd għandu opinjoni differenti kulħadd jara li nifsu bħala indipendenti irrelevanti ma xiex kien involut fil-passat, dejjem jibqa' persuna eh, indipendenti kulħadd jista' jgħidek illi dan ix-xogħol ser jieħdu u ser dan ix-xogħol ser jagħmlu b'mod indipendenti. Iżda il-problemi hija li bħal żbuħija żbuħija tiddependi fuq fuq eh, kif jara ħaddieħor huwa fil-fatt ġudizzju suġġettiv, ġifieri kif jara ħaddieħor inti kemm inti indipendenti jiddependi fuq kif jarak ħadd ieħor wara kollox. Jekk inti mintix ċert iżda jekk inti qed tibqa' indipendenti jew le, inti għandek is-saqsin stess l ħadd ieħor u tgħidlu jiena qed nġibruħi b'mod indipendenti hemm xi konflitt ta' interess f'dan li qed eh, f'xogħli. Naħseb li dan huwa importanti, importanti li jkollna l-fiduċja tan-nies, importanti li n-nies jaraw illi hemm indipendenza fil-uffiċċju tal-Ombudsman. Jekk ikolli l-onur li nkun fil-fatt maħtura, żewġ oqsma nixtieq nikkonċentra fuqhom li huma l-viżibilità u l-impatt. Kull pjan strateġiku li għamilt kien jinvolvi jew kien jifoka fuq li ħallu impatt. Aħna mhux qed nippruvaw biss illi n-nisi faħruna jew rippruvaw niksbu l-attenzjoni, iżda dak li rridu nagħmlu li meta ħarsu lura fis-snin li għaddew naraw li fil-fatt l-uffiċċju għamel differenza u l-amministrazzjoni pubblika tkun f'pożizzjoni aħjar u hija lest u jkun lest iktar sabiex jitratta ċittadin bil-rispett li jistħolu. Iżda inti tista' jkollok uffiċċju eċċezzjonali, jkollok nies eċċezzjonali jaħdem miegħek u tkun qed tikseb riżultati verament tajbin, però jekk ħadd ma jkun jaf bik ikun għal xejn. U għalhekk illi jiena qed nenfasizza li hemm li jkunu iktar viżibbli. Kont sorpriża nkellem lin nies f'pajjiżi u kif ukoll f'pajjiżi oħrajn u sirt naf li verament ma kien hemm ftit nies li jafu dwar dan l-uffiċċju dwar l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament inti għandek tkun taf dwar dan l-uffiċċju biss jekk ikollok bżonnu, jekk eh, m'għandekx bżonnu dan l-uffiċċju mhux ħajjaffettwak li ma tkunx taf dwaru, però naħseb illi il-mod ta' kif aħna nistgħu nwasslu eh, jew namlu dan l-uffiċċju ktar viżibbli għan-nies huwa eh, billi ngħidulhom l-istejjer biex ngħidu hekk aħjar tgħidilhom b'mod iktar tangibli inti x'tagħmel. Tkellimt ma' ħafna nies dwar l-investigazzjoni ta' Mandoras, anzi l-investigazzjoni ta' Damandoros fl-Aġenzija Ewropej u minn dak iż-żmien li lew Lima ħarġa dettali dwar eh, fil-fat testijiet eh, li kienem fuq drog fuq fil-fat ċerta medicini eh, li wara kollox ħallhom pat fuq ċittadini tagħna. palissa proċeduri pendenti fil-qrati marbuta ma' dan kollu ma' din l-investigazzjoni, iżda dan huwa każ ta' każ li jorbod direttament mal-ħajja iċ-ċittadin. U għalhekk għandna bżonn nitfoktar enfasi fuq każijiet bħal dawn u ngħidulhom in-nies dwarhom Issa dwar il-karta ta' dritti tal-bniedem, nafu li l-ombudsman fil-fat juża din il-karta diversi eh, jew diversi drabi għanti mod frekwenti meta klat jaħdem fuq eh, xogħlu. Irrid ikollna iżda er, sistema ta' arfin mill-iktar fis possibbli sabiex jekk hemm xi problema anke pereżempju b'kumpanija din tkun sta tiġi blacklisted mill-iktar fis possibbli naf iżda ċerta kondizjonijiet fejn ikollok kumpani li ġew blessed li sitwis malajr u għalhekk eh, fil-fatt użaw jew din il- din il- din il-karta ta' drittijiet tal-bniedem. li importanti għal l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea illi dejjem fil-fatt tuża l-Karta ta' drittijiet tal-Bniedem u fil-fatt tuża blaħjar mod u dejjem iżomma f'moħħa. Issa, rigward il-każ tal-ħabsijiet. Anzi, dwar, dwar l-iskandu prism, naseb illi dan huwa fil-fatt jinvolvi ħafna kwistjonijiet differenti forsi huwa faċli għal kumpanija bħal Google li jgħidu li huma sempliċement kienet isegwu l-kmandi li rċevew u li hemm bażi legali li permezz tagħha huma taw id-data tan-nies u li kienet din il-bażi legali kienet obbligom illi jagħtu id-data. Iżda trid tistaqsi lilek innifsek min huma il-partit interessati illi jitħlu f'dan il-każ hemm ukoll il-protezzjoni l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data kemm hawnhekk kif ukoll fl-Istati Uniti. Iżda mistoqsija kritika hija kif inti tiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku u fejn taqta linja bil-interessi tal-pubbliku u l-interessi kummerċjali. kif nifmu l-interess pubbliku hawnhekk u kif nifmu l-interess pubbliku fl-Istati Uniti u dawn jista' jkun hemm eh, tibdil drastiku f'dan kollu. Issa, brabta ma dak xi se jagħmel uffiċċju tal-Ombudsman, ovvjament kemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil- eh, rabta ma' l-protezzjoni ta' data personali jekk ikun hemm każijiet bħal dawn ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ovvjament l-uffiċ tal-ombudsman jista' jieħu azzjoni, però f'dan il-każ naħseb li huwa aktar responsabilta eh, iktar responsabilta tal-uffiċċja tal-protezzjoni tad-data. Sregward dalli gejt dan kien każ affaxxinanti kelli naqra ħafna affarijiet dwar dal-każ eh, riċentament, il-kwistjoni ta' revolving door, trasparenza, eċetera, eċetera, kollox. Naħseb illi l-ombudsman fil-fatt ħarru għal dwar dan kollu rigward it-trasparenza, eh, records, protezzjoni ta' data ta' dan it-tip, dan kollu importanti. Din hija xaġa li għadda għaddejja da t-tizvolġi. Saqsitu kol dwar il-network. Il-professur Diamandorus fil-fat sema anka il sur Sadaman fil-fat ħad eh, l-ewel sejt il-sistema un bat il-professur Diamandurus kompla jaħdem fuqa, kompla bli fuqa. Nasib għanna bżon naħdmu b'mod iktar dirett f'dan il-network brabta ma' kwistanijiet Ewropej. Għaliex qed inħarsu lejn Unjoni Ewropea li ħafna differenti minn dik li kien hemm fil-ħarta disajnijiet meta dan l-uffiċċju fil-fatt eh, ġimsejjes. Naseb il-professur Diamandurus fil-fatt kien attent ħafna sabiex ma jirfisx fuq eh, il-mandat tal-Ombudsman Nazzjonali u sewwa għamel jiena bħala Ombudsman u bħala ċittadin tal-Unjoni Ewropea nara ir-wol dejjem jikber tal-istituzzjoni tal-Komissjoni u l-istituzzjoni Ewropej oħra fil-ħajja tagħna ta' kuljum u naħseb li ħafna ċittadini huma sorpriżi jaraw f'dawn l-aħħar snin li rwol dejjem jikber ta' dawn l-istituzzjonijiet eh, jilabu fil-ħajja Tana u anka fil-budget nazzjonali eżempju. Jiġifieri naħseb li hemm obbligu nazzjonali obbligu istituzzjonali fuq l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea sabiex jaħdem iktar fiħdan dan il-network u jizviluppa proċessi ġodda sabiex naraw kif eh, l-ombudsman fil-fat jista' jgħin lil u jaħdem fl-imkien iżda mal-istituzzjonijiet u jgħin l-ċittadin. Issa rigward il-leġittimità demokratika, iva din hija frażi faċli ħafna li tgħidha iżda trid turi b'mod pratiku xi tfisser eżattament biha. Xi se jagħmel l-ombudsman bl-uffiċċju żgħir fuq dan il-pont. Issa meta naħseb dwar pajjiżi u xi tfisser eżatt din il-frażi, naħseb illi l-Irlandiżi għandhom it-tendenza il illi ikunu jħarġ lejn l-Unjoni Ewropea b'mod pożittiv kif jagħmlu ħafna pajjiżi oħra li fil-fatt kienu pittos foqra qabel saru parti mill-Unjoni Ewropea. Ġifri għal pajjiżi ta' dan it-tip l-Unjoni Ewropea naraw bħala figura pożittiva u nista' naraw bħalli tħalli effett pożittiv fuq in-nies issa bl-awsterità u riċessjoni ekonomika l-affarijiet inbidlu kemm xejn ħafna minn dawk li jaraw in-nies brabta mal-Unjoni Ewropea, trojka f'pajjiżna fil-Greċja, eċetera, naraw illi l-Unjoni Ewropea saret kważi kważi figura kattiva biex ngħidu qed tieħu l-benefiċċji tan-nies li eh, ukoll għandha ċerta sedat fuq gvernijiet nazzjonali jien da ngħid li l-entitajiet nazzjonali anka jekk ser ikollok tagħmel is, jekk tikollok tneħħi xi benefiċċji anke jekk il-politika twassal għal iktar qatt dak li qatt ma trid titlef minn ħsibietek huwa fil-fatt il-dinjità tal-bniedem. Trid dejjem titratta dak li jkun b'ġustizzja u trid u bonesta u trid tkun ċar fl-azzjonijiet tiegħek, ma tistax inti tistaħba wara subajk, trid tkun trasparenti. Lebda politiku, lebda gvern ma jrid fil-fatt jammetti l-affarijiet verament gbar li ser kollu jagħmel l-azzjonijiet verament eh, gbar li ser kollu jieħu. Iżda wara kollox iċ-ċittadini mhumiex tfal żgħar, irridu nittrattawhom b'rispett u ngħidulhom eh, għalfejn qed nieħdu ċerta azzjonijiet u nisperaw li dan kollu fl-aħħar mill-aħħar ser iżid il-leġittimità tal-Unjoni Ewropea fajnejn il-ċittadini. Eh, Issa rikward il-Kumitat ta' fl-Irlanda dan għadu fil-fatt fl-istadji tal-bidu. Jina ħsibt li huwa importanti meta kont qed fil-fatt naħdem għal dan f'dak fl-aħħar elezzjoni kienet minħabba li nħsibt li tajjeb li jkollha kumitat ma' minn kun se jkonsulta l-Offiċċju tal-Ombudsman u tajjeb ukoll li n-nies ikollhom eh, post fejn kull saw jresqu l-menti tagħhom fiħdar komitat tal-petizzjonijiet. Nisperaw illi fil-ġejjini jista' naħdmu iktar fl-imkien sabiex fil-fat nejnu l-xurxin. Tkellimt dwar il izbolizzazzjoni tal-1049. Jina konxa ta' dibattitu fil-fat li ilu għaddej issa brabta mal-revizjonijiet u l-emendi, brabta ma' trasparenza jekk tuħu viżjoni simplistika kull ma jridu jagħmlu, kull ma jrid iseħħ u għall istituzzjonijiet jagħmlu dak illi miktub fit-trattat. Iżda hawnhekk fejn hawn id-distak bejn strateġija fejn it-trattat qed jgħidlek illi l-istituzzjonijiet jridu jkunu ktar trasparenti u mat il-kultura li għandna. Il-kultura fih dan l-istituzzjonijiet illi mhux dejjem segwi din l-istrateġija, din l-istruttura. L-istituzzjonijiet, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, il-partijiet kollha interessati iridu jaħdmu flimkien għal kultura li kultura konġunta biex ngħidu hekk. Illi tkun issegwi it-Trattat tal-Lisbona u l-Karta tad Drittijiet tal-Bniedem. Sinjor Alkin, grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Inti tkellimt dwar il-kultura tal-Kummissjoni, Et il-Kummissjoni x'aktar se tkun entita ħafna iktar diffiċli tindirizza mill-entitajiet pubbliċi fl-Irlanda minn banda għandek raġun. Għaliex għandhom mandat eh, kbir għandhom ħafna seta' illi ibniet dawn eh, ibnit fuq deċenji ta', ta snin, però wara kollox tibqa' istituzzjoni b'kultura li mhix eh, differenti l istituzzjonijiet oħrajn. Ġifiri, u xogħol tal-uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa li forsi tiġi ċerta attitudni jew kultura li jista' jkollha ħażina jista' jkollha il-Kummissjoni. Jekk jiena issa għalkolli diffikultà b'xi entità pubblika jew pereżempju mal-Parlament, jiena nista' nitkellem dwara din din il-punt, dan il-punt li għajjem fil-fatt jitkellmu dwaru fil-mezzi ta' xandir, u mbagħad il-gvern e, jistħi forsi u jipprova jranġa s-sitwazzjoni. Iżda xi kultant fl-Unjoni u jew iċ-ċittadini jieħdu l-impressjoni illi jisu ma jist jisom mandomx biżiet attenzjoni Iżda emma mont affarijiet nistgħu nagħmlu sabiex intejbu l-affarijiet. L-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea jrid jaħdem flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u din ir-relazzjoni dan ix-xogħol irid isseħħ fl-iktar livell għoli possibbli. Jiena naħseb li l-Ombudsman għandu bżonn fil-fatt jiddialoga mal-iktar uffiċjali eh, fil għoli tal-Kummissjoni Ewropea sabiex jaċċerta illi fil-fatt qed jagħmel xogħol sew skont il-mandat li għandu u li qed wasal il-messaġġ skont kif nu mistenni minnu nkunu fil-fat nistgħu niksbu riżultat. Wieħed mill-idejat li kelli brabta eh, jew bitweġiba għal kumitat tal-petizzjoni kien li namlu iktar natu iktar attenzjoni għal xogħol tal-ombudsman matul terminu kollu mhux biss lejn eh, l-aħħar tax-xogħol. Ma triċ inti tat l-impressjoni li forsi qed eh, tassumi wis jew tasal konklużjonijiet qabel ma jkun lest ix-xogħol, però jekk nagħmlu ċerta pubbliċità b'attenzjoni b'kawtela żgur nistgħu nħallu impatt. Il-Kummissjoni u istituzzjoni oħra qegħdin f'stadju tal-evoluzzjoni tagħhom f'rabta mal-servizz li huma jagħtu liċ-ċittadini. Xkultant l-istandards li hemm fil-Ewropea huma iktar baxxi minn dawk nazzjonali meta nitkellmu dwar l-interess pubbliku, dwar trasparenza, eċetera. L-ebda ombudsman ma jista' jagħmel xejn mill-lum għal-għada. Huwa proċess eh, fil-fatt li jimxi bil-mod. Inti jirnexxielek tibdel mentalità jekk inti tindirizza bl-aħjar mod bliktar mod forensiku tajjeb l-menti li tista' tirċievi. Anka ikun xikunu l-menti, ikunux l-iktar l-menti sempliċi u minkella l-iktar ikkomplikati. U t-dialoga sew ukoll, trid ukoll taħdem bil-mezzi tax-xandir, trid qed tiġġieled battalja biex ngħidu hekk fuq diversi bnadi. L-ombudsman irrit juża da kollu li huwa disponibbli għalih sabiex fil-fatt iwassal bidla. Iżda dan kollu mhux ser iseħ minn malada kif edna. Xati eżempju, ħadd nota ta' kas ta' li kretetem fuq Sur Diamandurus dwar l-early warning system il-fat li ċerta negozji fil-fat maklux fuq il-fuq blacklist. Huwa kwota eh, id-dritt illi fil-fat inti tinstema mill-karta tar tal-bniedem għal dan il-kas. Jien ma sibx huwa meħtieġ illi fil-fatt inti tuża din il-karta tar tal-bniedem sabiex tgħid l-istituzzjoni illi tinforma tgħid l-istituzzjoni li missa informat lil min qiegħed fuq blacklist. X'kuntan ċerta affarijiet m'għandekx affarijiet qed tuża karta trid tal bnidem biex tagħmelhom, tuża eh, sens komun u tgħid li hija l-ħaġa morali hija ħaġa raġonevoli li tagħmel. Issa rigward il-Kummissarju ta' eh, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards, kemm inti trid tkun il-bot mill-interess pubbliku sabiex tiddeċidjek fil-fatt hemmx konflitt ta' interess jew le. Kwistjonijiet bħal dan ma' kwistjonijiet li nindirizzawhom irid ikollok kodiċi, irid ikollok seta' prinċipi u inti fil-fatt taħdem skont daw il-kodiċi sta bħal indipendenza. Bħal kemm inti tkun indipendenti, din hija xi ħaġa soġġettiva ħaġa importanti iżda. Naf li l-Uffiċċju tal-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea bħalissa qed jindirizza kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess prezz mill investigazzjoni sistemika brabta ma' kif il-kwistjoni dwar kif investigazzjoni sistemika dwar kif konflitt interess ġi indirizzat f'dawn l-aħħar tliet snin. Naħseb li din kien ħatkun investigazzjoni importanti ħafna għaliex tista' toffri standard ta' kif għana nġibruħna u n-nies fil-ġejjien jisaw ħars lej dan l-standard u jara kif aħna għanna naħdmu fil-futur. Is-sur Iva, grazzi. Il-politiċi huma uffiċjali, funzjoners, niddependi mill-kwistjoni xi drabi kunu tassiwi, kwistjonija marbuta maħħom, xi drabi jistgħu jużawha fil-partiti tagħhom jew parti mill-programm ta' politika tagħhom, jew inkella jistgħu jużawha sabiex jippruvaw ma' ħadd ieħor. Fir-rigward tal-amministraturi tapplika l-istess ħaġa, xi drabi jistgħu jgħidu le, ma nistgħux imorru lil minn din il-pożizzjoni hija kwistjoni ta' politika, ma xi drabi meta tkun kwistjoni importanti ta' politika tista' tinduna illi jaqduk aktar mis-soltu jew jaqduk anqas mis-soltu u bekk mhix kwistjoni illi wieħed jgħid dan il-grupp jew dak il-grupp imma jiddependi ħafna fuq il-kwistjoni. Iva jena mara? Nittama li dinija ovvja l-inqas. Jek le ninsaffawġ kbir. Nistaw inqattaw xar niddiskutu il-punti tajba uħzina li għanna l-individwi għandhom karatteristiċi differenti. Jidher li iva l-irġiel għandhom xi karatteristiċi eċċellenti li jġibu magħhom anke n-nisa imma u mister naqbad din it-triq iżda. L-aħjar kisba. Jekk nara f'dan l-aħħar xar snin kien hemm waqt fejn jiena kelli każ importanti ħafna, darbtejn fl uffiċċju eh, fil-istorja tal uffiċċju għandu aktar minn 20 sena, kien meħtieġ illi l uffiċċju jieħu kas qoddim il-Kumitat tal-Parlament. Qoddim gvern. Inti meta tagħmel dan taf illi eh, jekk dan ma jaħdimx ma jaħdim xejn aktar. Mhux se noqgħod ngħidilkom id-dettalji ma kien hemm element politiku ta' partit politiku. Bekk jiena meta mort fil-Parlament b'dan il-każ il-Gvern irrifjuta illi jippermetti kumitat sabiex jifli dan il-każ konna fil-2009 f'nofs recessjoni ekonomiċi ekonomika u bekk jina kont naf illi din se tagħmel sara għall-uffiċċju għaliex dan fisser illi l-Gvern kien qed jinjora rwol tal-Parlament u l-Ombudsman ukoll qed jiġħad id-dritt ta' ċittadin li jkun hemm smigħ sħiħ. Jiena mor f'uffiċċju u wett, aħna dan irridu ngħiduh, irridu ngħidu l-persuni għaliex dan huwa importanti. Bekk jiena ħriġ diskors fejn jien ikkritikajt ħafna il-gvern frabta mal-mod ta' kif kien aġixxa, jiena tkellimt dwar il-post kostituzzjonali tal-Parlament l-aħjar bilanċ bejn il-Parlament u l-Eżekuttiv. Jiena ma tkunx ħejkom da meta għamil dan id-diskorsi kolli ngħid u meta uffiċjal ġi lejliet u qal li Emily forsi ser jitolbuk tirreżenja jekk inti tagħmel dan id-diskors. U Iva kont eh, eċitata ħafna, um kmin immens qabel għamilt id-diskors. Iżda indunajt illi inut li kont nkun ombudsman kieku ma kontx lesta li nagħmel dan il-pass sejjed, omt għamilt id-diskors, saret id-differenza il-gvern ċeda u l-kumitat sema dan il-każ partikolari. Iżda bħala eh, riżultat ta' dan kien hemm dibattitu dwar ir-responsabilità parlamentari, parlamentarja dwar il-kumitati tal-parlament. il kumitati tal parlament dwar il-pis tal-eżekuttiv jew inkella l-isbilanċi bejn l-eżekuttiv u l-parlament. Imbagħad kien hemm ukoll il-dibattitu li sar matul l-elezzjoni ġenerali tagħna fl-2011 u bħala riżultat ta' dan issa għandna l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandna riformi importanti dwar it-trasparenza l-whistleblowing l-amministrazzjoni pubblika f'termini ġenerali u issa nista' ngħid illi jiena u l-uffiċċju tiegħi kellna rwol sinifikattiv hawnhekk u din hija xi ħaġa li jintassew tassew gburija bja. Grazzi. Grazzi, Sinjora Riley. Inti semmejt uħut minn dawn il-każijiet interessanti għandna biss issa 10 minuti għal tlet mistoqsijiet oħra għalix aħna nishtiqu li s-sinjora li twieġeb. Sur Cashman, jina naf li ma tantx għandek ħin, għal-dastant Sinjora Rajli, naħseb li inti u ġibt il-mistoqsijiet kollha li jiena kelli għalik. Onestament, jiena nixtieq nifraħlek għal preżentazzjoni eċċellenti tiegħek. Il-mod ta' kif inti wieġibt għal mistoqsijiet id-dettalji li tajt tassigurani illi inti l-aħjar kandidata għal din il-kariga. Imma jiena naħseb illi jekk hawn xi ħadd illi ma jarafx illi inti l-aħjar persuna jew miġnun jew mejjet jew id-disprat. Grazzi. tan erozzi kire Ma naħsibx li tistenna eh, tweġiba għal din il-mistoqsija li ma tantx kienet mistoqsija wara kollu state il-President. L-Onorevoli Berman. Mhux ser l-istess li qal sur Cashman. Imma inti Iva, u il-mistoqsija mod estensiv mistoqsija dwar l-indipendenza, imma jien interessat dwar il-klim ewlenin, il-klim muftiħ li jinti tara li l ekin nifsek eh, kif tara l-ek nifsek pala ombudsman meta jina namel intervju ta' xol rari tiġri imma ġil ġrat jina mmur emmek bil-klim muftiħ, il-klim muftiħ li jina nishtiq nejdom u nwassal il-messagġ fuqom. Jina sodisfat illi jinti eh, kandidata u Aleksandr Bekimajer għalix pala ex-membru tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet naf illi id-deċiżjonijiet li jittieħdu l-opinjonijiet illi jinħarġu mill-MEPs huma dejjem soġġetti għal akkużi ta' imparzjalità ta' nuqqas ta' indipendenza u bekk hija ħasra kbira illi għanna membri tal-Parlament Ewropew bħala kandidati għal din il-kariga jina din naħseb li ħaġa drammatika għaliex jekk il-kollegi tagħna, l-eżis kollegi tagħna u jiena ma npoġġix f'dubju il-kompetenza tagħhom, jiena naħseb li huma tliet kollegi kompetenti immens imma ma rridux inħallu dan l-uffiċċju li ġi akkużat parzjalità li nagħtu xi elebaj lil xi eh, gvern sabiex jara li l-ombudsman b'dan il-mod minħabba il-CV tal-istess ombudsman dan m'għandux jiġri hemm bżonn ta' perjodu ta' tranzizzjoni. Meta inti ma tkunx għadek membru tal-Parlament Ewropew, u mbagħad hemmhekk tkun tista' ssir ombudsman. 20 sena ilu ġi suġġerit illi l-Ombudsman Ewropew m'għandux ikun politiku illi ikun qed jaħdem imma dak iż-żmien ma bidinix ir-regola, għandna nibdluha issa. Nittama illi minn dan xi ħaġa tajba toħroġ u forsi inti tista' tgħid xi ħaġa dwar dan. Iżda, il-kliem muftiħ tiegħek kif jogħġbok. Sur ħafna? Grazzi, na se nitkellem bil-Ġermaniż. Grazzi għal prezentazzjoni eccellenti tiegħek. Tajt tweġibiet illi perswadewna wkoll. Jiena naħseb jinġrali passur Cashman kelli erba mistoqsijiet u inti u ġib tal-jom minar ma staqsejtom jena. Iżda għandi mistoqsija ċkejkna għonek. Pal Michael Cashman jena nishtiqna għal komment zaħir. Pala Ombudsman Ewropew inti għandek il-problemi li semmejt f'pajjiż bħal irlanda inti viżibbli ħafna, il-persuni jistgħu jarawk taħdem hemmhekk aħna ma nistgħux minna l-oħra iżda jekk tindirizza il-problemi bil-qawwa xi drabi kollok kollegi li ma tantx ikunu ħerqan aħna l-koll nisbaljaw u ma neħdux gost inċedu u l-istituzzjonijiet ma jeħdux gost iċedu għandek bżon l-indipendenza imma mhux biss indipendenza għandek bżon is-seta u s-sinsla. Forsi tatina xi eżempju fejn inti u rejt xi sarra imma dek kemm kemm tajtna. Dan l-eżempju nkun se nistaqsik biex ittijunna l-eżempju ma tajtunna. Issa, unnek mish kwistjoni dwar min qed nivvutaw imma dwar kif il-Parlament jara din il-pożizzjoni. Il-Parlament jaħseb li dan huwa uffiċċju fejn aħna rridu xi ħadd eh, minn tagħna jew inkella rridu nfittxu kullimkien fl-Ewropa u naraw minnu l-aħjar għal din il-kariga u minn urina li tassew tajjeb għal din il-kariga. Jekk nieħdu l xi ħadd eh, minn fostna, Mela allura jista' jkun li nagħmlu xi patti fejn ngħidu intom ħad tiksbu l-ombudsman u forsi xi partit politiku ieħor ikollu l-president. Jiena marriċ li jiġri hekk u l-affarijiet taqt ngħidhom ċari u tondi. Għandek ħames minuti sabiex twieġeb tgħid il-President. Um, in relation to the to dwar l-erba' kelmiet Jina naħseb illi kelmit illi jina tennejt fil-prezentazzjoni huma kliem illi jina ili nejdom eh, dar, strategija, eh, viżibilità, l-impatt u f'termini ta' karatteristiċi personali determinazzjoni u jina nittama l-empatija illi flimkien ma l-indipendenza għanda tkun il-kwalità tal-ombudsman għalix aħna spiss tkun l-aħħar opportunità illi jkollu ċittadin sabiex ikollu smieħ ġust u iva aħna irridu irrid ikonna ċertu empatija li ċittadin. Il-kwistjoni tal-parlament ġiet diskussa hawnhekk fejn nirreferi għall parlament Issa dwar il-viżibilità ta' Ombudsman Irlandiż xi tfisser din fl-Ewropa il fatti li l-istituzzjonijiet eh, jista' forsa ma jaqblux, mhux dejjem ser tikseb appoġġ. Jekk fimtek sew, inti staqsejt kif wieħed jista' jkun ombudsman kuraġus, għalbini u effettiv u jara illi l-istituzzjonijiet ma jikkastigawx għaliex jagħmel hekk. Din hija t-tifsira ta' ombudsman tajjeb, ombudsman tajjeb mhux wieħed illi joqgħod eh, jittikja l-kaxxi tal-kompetenza imma dwar il-karatteristiċi bażiċi li għandu determinazzjoni l-empatija diplomazija u ftit ta' eh, sens politiku wkoll ikun jaf meta għandu juża dan is-sens politiku meta u kif bħal pereżempju sur mast fejn jgħid illi eh, wieħed għandu jiddoq bisaħħa l-pjanu, imma mhux daqshekk il-flut u il-flaut u bekk toħroġ l-armonija u jiena naħseb illi iva. Hekk għandu jkun ombudsman, ikollu l-karatteristiċi personali li jaf kif eh, minn fommu għandha toħroġ biċċa mużika tajba. Issa mara kontrajt il-kollega, hawnhekk għandha mistoqsija l-Onorevoli Tarent. Ekk jozbok, għamil mistoqsija ma lajħa li tkun tista' twieġeb l-ombudsman, eh, il-kandidat l ombudsman Jiena għandi mistoqsija dwar il-proċedura fejn jingħad illi Kumtat tal-petizzjonijiet mandux dritt illi jagħmel rakkomandazzjoni fl-aħħar ta' smieħ tal-lum anke jekk ser notifika li President tal-Parlament Ewropew dwar ir-riżultat u il-proċedimenti. Bekk jekk forsi inti tista' tgħid lill-President tal-Parlament l-opinjoni tiegħi aħna qatt mu ser nifutaw għal kandidati illi ġejjin minn familja politika imma ser nifutaw għal kandidati indipendenti u tnejn minnhom huma irġiel u għanna s-senjura Aurili u jena bek ser nivvota għal senjura Aurili. Jiena nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura O'Reilly għal preżentazzjoni eċċellenti tagħha. Ejja issa nibdlu il-kandidat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 <clears throat> members of European Parliament. A little... Signori, membri tal-Parlament Ewropew, natikom neħba formali, jina grata l-opportunità li nista nresaq l-ideja tiegħu hawnhekk jiena żgur illi intom rajtu it-tweġibiet bil-mistoqsijiet bil-miktub għal-mistoqsijiet tagħkom u apparti minn hekk jiena nixtieq nagħmel kummenti addizzjonali dwar ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew u għaliex jiena nemmen illi jiena l-aħjar kandidata. L-ewwel net nixtieq ngħid ħafna mill-kollegi kandidati ftal aħħar 18 sena kellna żewġ ombudsman bis-sur Sodaman u s-sur Gemandorus huma wittew it-triq għal kull ombudsman tal-ġejjeni u din kienet ħidma illi kienet importanti fl-modi ser tkun importanti għal min irrit jaqdi dan ir wol issa ninsabu fis-sena 2013 is-sena taċ-ċittadin Ewropew ma fis stess waqt għaddejjin minn żminijiet diffiċli fejn qegħdin naraw illi f'ħafna stati membri hemm kriżijiet finanzjarji u b'impatt kbir fuq iċ-ċittadin U frabta ma' dan il-popolarità tal-Parlament Ewropew nizlet minn 60% fl-2012 għal 45% fl-2013. U dan huwa sinjal allarmanti għalina l-koll għal kull ċittadin illi huwa interessat fl-Unjoni Ewropea kif ukoll għal Parlament Ewropew. Għaliex aħna għanna din l-idea fil-Parlament Ewropew li nipromovu l-idea tal-Unjoni Ewropea f'dawk il-bnadi fejn naħsbu li hija ta' valur u tista' tkun ta' valur miżjud u għandha tkun ta' valur miżjud. Hemm differenzi fost il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew iżda jiena nemmen illi din hija pożizzjoni fissa għal kulħadd. U jiena wkoll nemmen li parti mill-problema hija l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-entitajiet spiss jidru bħala xi ħaġa mbeda, xi ħaġa il-bot mill-inkwiet taċ-ċittadini u xi drabi anke indifferenti għall-inkwiet ta' dak li jkun. Iżda fl-istess waqt qegħdin nippruvaw illi l-ħidma tagħna e, mhijiex ħidma ħaqsek ħażina u xi drabi mhijiex apprezzata biżejjed. Hawnhekk iċ-ċittadini Ewropej ma jaħsbux il l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jaħdmu għalihom Dan jiġri fl-istat membru tiegħi, fil-pajjiż tiegħi, l-Ġermanja, u jiena żgura illi anke fl-istati membri oħra hekk jiġri. Jiena niddubda li hemm xi stat membru fl-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċittadini jgħidu illi l-istituzzjoni Ewropej dawn jaħdmu għalija hija xi ħaġa tajba. Aħna għandna mhux biss problemi ta' komunikazzjoni imma problemi wkoll Eh, fil-ħidma tagħna sabiex naqdu aktar maċ-ċittadini, jekk iċ-ċittadini jaħsbu dan dwarna. Issa l-ombudsman għandu rwol speċifiku hawnhekk. U għajrit jinvestiga, u għajru jgħajridu jinvestigaw l menti dwar amministrazzjoni ħażina fl-Unjoni Ewropea fil-entitajiet u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Fl-opinjoni tiegħi biex wieħed jinvestiga amministrazzjoni ħażina jeħtieġ ċertu abiltajiet mod partikolari erba' abiltajiet, il-kapacità li wieħed jifhem il-liġi u jipromuovi servizzi. Il-prinċipji ta' servizz pubbliku jeħtieġ l-arfin dwar kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u l-amministrazzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej wieħed irid ikun medjatur u għaddej modest, għaddej modest għadċittadini ċittadini tal-istituzzjonijiet u l-istituzzjonijiet u jrid ikollu rieda sabiex ta' bil-ħajja mill-differenza fil-ħajja tal-ċittadini. Issa wieħed jista' jintebaħ fil-ħajja ta' kuljum illi ħafna affarijiet li nasemmejt huma parti mill-ħajja ta' kuljum tagħkom li jkun moderatur, medjatur għaddej modest u li jkollok irrieda li tagħmel differenza fil-ħajja ta' ċittadini għaliex kieku ma kontux tiġu eletti bħala politiċi. Jiena naħseb illi jiena għandi dawn l-abiltajiet, dawn il-kapaċitajiet, jiena għandi il-vantaġġ għalħut kom dan huwa żvantaġġ li na membru tal-Parlament Ewropew, imma jien għandi l-vantaġġ li intom lili tafuni tafu kif naħdem jiena. Jiena studjajt il-liġi, nixtieq fakkarkom, jiena għaddejt mill-eżamijiet kollha minn żewġ eżamijiet tal-istat fil-Ġermanja, għandi l-kapaċità li nkun l-ola mħallef fil-pajjiż tiegħi jiena dejjem kelli dejjem speċjalizzajt fil-liġi amministrattiva, eh, anke fi studji tiegħi meta ħdimt bħala avukat u anke meta ħdimt fil-Parlament ta' Berlin jiena dejjem speċjalizzajt fil-liġi amministrattiva u dak iż-żmien kont segretarju għal-Kumitat ta' Inkjesta għal-Riforma Amministrattiva f'Berlin. aħna provajna nirnexxu hemmhekk dak iż-żmien. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew apparti il-ħidma tiegħi fis-settur leġislattivi u kol protezzjoni tal-konsumatur u l-saħħa u l-ambjent dawn affert għandhom impatt dirett fuq il-ħajja taċ-ċittadini jiena darbtej kont viċi President tal-Parlament Ewropew u hemmhekk dejjem kont responsabbli għal kwistjonijiet tal-personal il-kollega l-Onorevoli Martinez jaf li naħad dawn affarijiet bis-serjetà l-rwol tiegħi dejjem kien dak ta' medjatur onest, onesta, u qatt ma rajt l-amministrazzjoni b'xi għajn ħażina u dejjem illi kull kumment, dejjem sibt li kull kumment għandna ninvestigaw miż-żewġ naħat jiena rnexxi li nissodisfa dan il-kompitu b'suċċess, mbagħad jiena ħdimt ukoll dwar il-grupp ta' ħidma dwar ir-riforma parlamentarja sabiex nibdlu il-ħidma tagħna uħut mill-ħajja il-ħajja ta' uħut minnkom hija grazzi għal-riżultati li naksib ta' fejt modesti, iżda xorta waħda jinsabu hemmhekk pa' sistema tal-karta blu, l-blu card system fil-parlament jew nkella sistema KHDI fil-plenarja fejn aħna grazzi għal-jom provajna nagħmlu dibattiti aktar interessanti kien hemm ċertu affarijiet oħra wkoll fir-riforma tal-Parlament li jien għamilt u provajt tal l-ħajja tagħna. Issa jiena rapporter dwar ir-regolamenti tal-istaff għall-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiena għandi kompitu speċjali mill-President tal-Parlament li nkun rapporter dwar ir-rapport sabiex intejjeb l-effiċenza tal-amministrazzjoni tal-Parlament għaliex kif tistgħu timmaġinaw kull amministrazzjoni għandha kompitu kontinu sabiex tkun aktar effiċenti. F'dak iż-żmien fil-Parlament Ewropew ukoll f'dak iż-żmien bħala medjatur għaċ-ċittadini ta' Bellin, jiena tallimt ħafna dwar l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dwar il-komplessità tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-metodi ta' ħidma tal-istituzzjonijiet meta kont il mexxija ta' grupp ta' ħidma dwar l-istatut tal-assistenti u tal-membri jiena kelli ħafna minn xiex nitgħallem u kelli ħafna x'nagħmel sabiex nkun eh, intermedjarja bejn l-assistenti u l-amministrazzjoni, hemmhekk kont klient tal-amministrazzjoni kelli kwistjonijiet marbuta mal-assistenti dak iż-żmien u dawk kollha li ħadmu jitfit miegħi dak iż-żmien kienu jafu illi jien ma tantx ser inċedi malajr jiena dejjem ħares lej il-klijenti sabiex aħjar mod ħalli jkun hemm amministrazzjoni tajba imma forsi il-Kommissjoni ma taħsibx li għandha klijenti. Imma ċittadini u bekk tiffoka fuq iċ-ċittadini u meta jien nitkellem dwar uh, orjentazzjoni fuq iċ-ċittadini u fuq il-klijenti ifisser li rridu naħdmu b'mod trasparenti, b'mod integrali, naġixxu l aktar fis possibbli u nkunu impenjati lejn iċ-ċittadini u lejn l-istituzzjonijiet. Intom tafu fil komitat tagħkom illi il-kompitu tal-ombudsman għandu influenza fuq il-ħajja ta' kuljum ta' 500 miljun ċittadin u ċittadina ħafna każijiet li intom trattajtu jien nixtieq nażel wieħed għaliex huwa l-qalbi huwa il-każ tal-Aġenzija Medika Ewropea l-EMA. Aħna ppruvajna nagħmlu din l-Aġenzija trasparenti kemm jista' jkun l-Ombudsman fl-2010 l-Ombudsman u intom fl-2010 qedtu li kienu ser jiġu kienet ser tiġi pubblikata data minn provi kliniċi li kienet importanti immens għal kumpaniji żgħar ta' riċerka, affarijiet żgħar sabiex jiġu mejjuna pazjenti eh, bċertu mart partikolari u l-Aġenzija ddeċidiet illi tibbubblika din id-dejta ġew mres għal qorti minn żewġ kumpaniji u fl-aħħar ta' April qorti ddeċidiet illi l-Aġenzija ma tistax tippubblika din id-dejta. Issa, jiena naħseb illi hija prassi amministrativa tajba, l-Aġenzija qalet li dinja sentenza tal-qorti imma ser tagħmel verifika skont il-każijiet u ser tibqa' tippubblika id-dejta fejn tista' u issa għamet każ ieħor kontra din is-sentenza, anke jekk hija sentenza intermedja. Dan juri kemm importanti r wol tal-ombudsman fil-ħajja taċ-ċittadini, il-raba tagħhom, il-familja tagħhom kif jolqot lill-NGOs fl-Unjoni Ewropea wkoll. Xi tfisser il-ħidma tal-Ombudsman Ewropew għalija? Tfisser li dinja xi ħaġa ir-rwol tal-Ombudsman fuq u tiddependi l-ħajja tagħna. il rwol tal-Ombudsman huwa dwar il-ġustizzja, ġustizzja ċittadini tagħna sabiex ikun jistgħu jieħdu sem ikollhom aċċess u kol komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni u dwar argumenti li konvinċu u dwar insieħeb affidabli. Fisser li titti kritika li l-amministrazzjoni tafu li jena ma noqgħodx lura tafu li jena msieħba minn eh, affidabli jena ma tantx inċedi malajr. Ovvjament jiena tkun imparzjali u indipendenti. X'inhi l-imparzjalità? L-imparzjalità hija illi tindirizza l-istess każ bl-istess mod. Dan ifisser illi inti li tkun imparzjali imma l-imparzjalità hija dwar it-trasparenza wara kollox għaliex kull min hija hawnhekk jista' jgħidlek kollox, ovvjament. U jekk inti tkun tafu aħjar tkun taf aħjar dik il-persuna forsi tista' tiġġudika aħjar, ma jekk ma tafix sew forsi kollok xi tip ta' impressjoni ta' xi tweġibiet u xi impressjoni ta' smieħ. Il-trasparenza e tfisser illi inti tkun tista' tiġġudika kif qed jaħdem xi ħadd u bekk l-imparzjalità hija konnessa u marbuta ma' trasparenza u ma tistax tifrida Il-ħidma tal-ombudsman u li jkun imparzjali u indipendenti ifisser ukoll li jrid jirreżisti l pressjoni u li jkollok il-kuraġġ Tirreżisti il-pressjoni minn kull naħa, minn naħa politika jew mill-amministrazzjoni jew minn stat membru jekk jadwa l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni fl-istat membru. Ukoll irid ikollok il-kuraġġ Jiena nitlobkom illi tiġġudikawni jekk jiena eh, nix kapaċi li nirreżist il-pressjoni u jekk jiena għandix il-kuraġġ x'nagħmel jekk niġi eletta bħala ombudsman u iva terminu huwa ombudsman u rrid nirreferi għal dan it-terminu mit-trattat ser namel eh, f'dawn minn xhur disa xhur għaliex il-mandat jispiċċa bil-mandat leġislattiv tagħkom, ġifieri probabbli fl-ewwel ta' Lulju tas sena d-dieħla imbagħad l-ombudsman il-ġdid eh, jiġi għalet f'Settembru u Ottubru ma nafx dependi fuq il-Parlament il-ġdid u jiena eh, deċidejt li ma nerġax noħroġ għal bħala kandidat għal membru tal-Parlament Ewropew li jmiss. Ixsen nagħmel jien minn issa sadak dak iż-żmien. L-ewwel nett. Diġà minn issa jiena niżgura b'mod attiv il-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jkollhom amministrazzjoni effiċenti, immirata lejn is-servizzi u wkoll tkun f'konformità mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fejn hemm mniżlin l-aħjar prassi u hekk għandu jgħid kulħadd u kulħadd għandu jissodisfa dawn il-kriterji. Jiena nixtieq nagħmel l-uffiċċju tal-Ombudsman aktar viżibbli, imma dan ma jfissirx li l-Ombudsman għandu joqgħod jivvjaġġa waħdu, imma għandu jkun f'komunikazzjoni mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali sabiex jiġi żgurat illi jkun hemm entità ta' appell jekk forsi ikun hemm xi suspett dwar l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiena ser nirreaġixxi malajr ser inkun affidabbli fir-rigward tal-ilment naf li s-sur Diamandorus u s-sur Soderman il-predeċessur tiegħu ippruvaw jaġlu il-proċeduri, jħaffu l-proċeduri jiena Nemmen illi għanna jkonna din il-proċedura fast track mod aktar effiċenti u forsi jisir fuq mod aktar ta' spess, jekk hemm bżonn taħdax il xahar eh, xorta waħda wa żmien pjuttost twil dan jiena nipromovi l-liġi tal-proċedura amministrativi amministrativa l-istati membri għandhom liġi amministrativa tagħhom għal inqas fil-Ġermanja teżisti, imma aħna m'għandniex liġi amministrativa vinkolanti li tapplika għall istituzzjonijiet kollha. Imma għandna biss kodiċi ta' kondotta u dan mhuwiex biżejjed. L-Parlament juża din l-odda l-ġdida mit-Trattat ta' Lisbona b'inizjattiva leġislattiva għal dan il-an għal liġi amministrativa ġdida hija waħda mill-ħajra affarijiet li aħna minna fi frar. Aħna konna nafu li s-sur Diamandorus kien ser jirreżeni qabel il-mandat tiegħu. Il-manager tajjeb ta' rizorsi hija part importanti, għandna rizorsi li qegħdin dejjem jonqsu, irridu nkunu konxi, l-ombudsman, u jiena konxa li kien hemm relevanza partikolari f'dan il-perjodu dwar il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew sabiex ntejbu r-risorsi nżidu sinerġiji u dan għanna ndirsaw mod aħjar il xem sinerġiji mhux biss fis-settur tal-IT imma wkoll f'setturi oħra fejn wieħed irid jara fejn jista' jiffranka l-flus u jiena nemmen illi r-riżorsi nistgħu wkoll eh, nistgħu niflu riżorsi f'setturi oħra sabiex niżviluppa l-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew b'mod partikolari l-Kumitat Peti Din iva hija marbuta mal-rol tal-Ombudsman. Jien nemmen illi hemm kooperazzjoni tajba fil-ħidma tagħna u nistgħu naraw kif din il-ħidma mhux biss fuq in-naħa teknika. U każ tal-websites pereżempju tista' tittejjeb hemm ħafna xisir iżda jiena naħseb illi il l-ombudsman għandu iżur il-komitat tal-petizzjonijiet u din m'għandix ħaġa m'għandix ħaġa ta' darba u ta' livello li m'għandu jkun punt fuq l-aġenda tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex l-Ombudsman ikun jafx qed isir fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u kol sabiex jiġi żgurat li kull membru tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikollu l-possibilità illi jitħaddet mal- mal-Ombudsman anke jekk il miegħu fil-kuritur. L-intejbu ir-relazzjoni il mal-membri, intom għandkom id-dritt u għandu jkolkom interess u jina zgur li għandkom interess fil-menti mit-ċittadini ta'kom u dan ifisser li rabta mal-membri tal-Parlament Ewropew sabiex huma jkunu konxi li hemm il-menti jew forsi jem ħafna il-menti ġejjin minn ċertu setturi, minn ċertu waqsma, dan huwa punt ewlieni għaliex il-membri jridu jkunu jafu xinni xqed iħossu ċittadini tal-kostituenza tagħhom u fejn mhumiex trattati tajjeb iċ-ċittadini. Jiena wkoll għandi battilkom mistoqsijiet it bil-miktub, provajt nikteb kollox paġna waħda kienet ta' sew diffiċli, bdejt dejjem nużat nikteb iżgħar sabiex nipprova ndaħħal kollox Jiena għandi ħafna x'nagħmel jekk niġi eletta bħala ombudsman nixtieq nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni, grazzi eh, ta' sew. Ta' συνεχίσουμε με iston ερωτήσεις των, των ton των eh, eh, para kello to κύριο jar. Mela, grazzi ħafna ta' dak l-intervent. U issa nibdew mm, bissur sur Jarp. Sinjura Berent, nishtiq nirringrazzjak u naħseb il-ħat għawek mulest li jgħid li inti mintix kuraġuża. Nafu kemm inti eh, kollega illi timpenja ruħek illi dejjem irnexxiela tikseb il-mirja il ħarin tiegħek. Indunajna illi eh, għalmenu jien indunajt illi inti ġiġa irrispondejt ħafna mill mistoqsijiet tiegħi u forsi anke ta' kollegi oħra oħrajn, però xtaqt insaqsik xi mistoqsijiet li għadek ma koprejtx. L-ewwel qabel kollox l-indipendenza. Żewġ kandidati semmew dan il-punt eh, u spiss eh, ednilom li żewġ kandidati ta' qablek illi fil-fat il-kandidata ta' qablek fil-fat li mhijiex biżejjed indipendenti. Kif nistgħu nagħmlu il-ħidma tal-ombudsman iktar trasparenti? Nifhem li hemm bżonn ikun hemm one-stop shop, iżda kif nistgħu nagħmlu l-profil tiegħek aktar trasparenti? Mbagħad punti ieħor dwar il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Kull ma jmur qed eh, nirċievu eh, qed nirċievu l-menti u eh, petizzjonijiet illi qed jiġu influenzati minn din il-Karta Drittijiet tal-Bniedem. Kif tħares lejn din il-problema? ġifiri illi il-karta ta' drittijiet tal bniedem jiex estensjoni tal-trattat u japplikaw biss meta il-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi trasposta. Fil-komitat tagħna spiss ngħidu illi Iva, il-petizzjonant għandu raġun, nħossu li għandu raġun Iżda spissi kolna nejdulom illi aħna maħnix responsabli ta' dak l-aspett għaliex memx liġi korrespondenti tal-Unjoni Ewropea fis seħ li tirregola dan kollu. Allura inti x'tagħmel kieku eh, ilment partikolari effettwa eh, xi stat membru jew xi istituzzjoni illi essa ma taħt il-kariga tiegħek. Grazzi ħafna l-istorjar issa sur Bostinaru. Grazzi ħafna. Sinjura uh, eh, Dagmar Ron Bernard, eh, aħna l-lum tkellmna ħafna dwar din il-kwistjoni tal-indipendenza, neutralità u l-imparzjalità ta' kandidat biex ikun ombudsman. Ista nafu illi fil-diskors taftuħ ta' kull kandidat, kull kandidat dikjara li nifsu bħala indipendenti Ista l-problema u il-punt kritiku huwa kif ser jaġixxu dawn il-kandidati meta jkollhom il-kariga f'idejhom. U t-tieni punt il-ħiliet uh, professjonali illi dawn il-kandidati ser jkollhom għad dispożizzjoni tagħhom fil-ħitma tagħhom. Dawn huma mm, diskritti u ċari fit-trattat u mhumiex sempliċement eh, iddikjarati mill-kandidati m'għandhomx għalmenu jkunu hekk. Għalhekk, kif inti ser taħdem eh, skont l-standards kollha għaliex pereżempju nafu illi hemm standards differenti eh, nafu illi l kunsill huwa trasparenti ħafna, iżda l kunsill huwa ħafna inqas trasparenti. Għalhekk int kif ser nesċilek tikseb bilanċ tajjeb ta' amministrazzjoni tajba u trasparenza fiħdan it-tlet entitajiet. U puntiħor, ieħor, mistoqsija oħra, jekk inti tiġi eletta, eh, nistaw nistennew illi l-Ombudsman Roth Bernard ser tnaqqas il-poter tal-lobbyist ser nkunu nistaw innaqsu l-influenza tagħhom meta nkunu qed nippreparaw u nivutaw għal-liġijiet tagħna nistaw nejdu li ħanistennew kodiċi ta' kondotta simili għal tliet istituzzjonijiet, il-Parlament, il-Kommissjoni u il kunsill Aħna nistaw nitkellmu dwar is-sitwazzjoni tagħna huwa ċar ħafna li meta nqablu ruħna mal-istituzzjonijiet l-oħrajn, aħna nagħmlu bod differenti ħafna. U mbagħad persuna bħalek li għandha ħafna esperjenza fil-Parlament uh, Ewropew. Kif ser tagħmel sabiex uh, tinfluenza u taħdem f'dawk li huma negozjati għal kummerċ mal istati Uniti. Ovvjament fir rigward ta' kompetenzi li għaw taħt il-karika tal-ombudsman, per eżempju relatati ma' drittijiet tal-bnita. Grazzi ħafna l-sur Postinaru. Għatfadlilna madwar 40 minuta għal mistoqsijiet. Naddu għal Sinjura Oken. Iva fil-fatt eh, darba mm, kienem eh, situazzjoni kellna diskors fejn uh, eh, inti qed uh, jibminix biex uh, qed nibża li jiena f'dan il-Parlament Ewropew, iżda jien tassew sew nibza. Pero eh, eh, Però nħu gosti li inti tkun man-naħa tiegħi. Eh, inti għet li inti tħossilek innifsek imparzjali, però jiena ma isek xek. Għalija hawnhekk kontradizzjoni kbira, aħna niġu eletti minn partiti, aħna nirrappreżentaw partiti politiċi, aħna sa xi ċertu punt aħna partiġani u aħna politiċi u jiena naħseb illi inti politi, eh, politiku politika b'saħtek ħafna iżda eh, xorta ma nasibx li inti imparzjali u li kiku inti kollok tkun l-amministratur ta' amministrazzjoni tajba per eżempju qed minn tal-inqas fid-Danimarka fejn aħna għanna definizzjoni ċara ħafna ta' xinu ta' xini l-imparzjalità miex kwistjoni ta' kif tidher jew kwistjoni li titkonvinċi xi ħadd. Iċ-ċittadini iridu ikollhom il-kapaċità li ħarsu lejk u iħossu l-imparzjalità u nħoss illi kull min ħares lek għal kem jista' jkollu ħafna fiduċja fik xorta waħda iqisek bħala parzjali ħafna. Ġifieri ma nistax ma nqisekx persuna illi inti affiljata ma' partit politiku partikolari. Għalija naħseb illi kiku ċittadini iħossuhom eh, li dinja problema għalihom U għalhekk jiena nispera li nistgħu nkomplu bil-kooperazzjoni tagħna u jkolli ngħid li kieku eh, inti kont forsi tista' eh, toħroġ minn dan il-kuntest tal-lina eh, għal ftit żmien fejn kont fej tkun qed tagħmel imbagħad xogħol li mhux relatat ma' partit politiku, inti iva tkun bħala kandidat potenzjali, però bħalissa attwalment ma nistax narak bħala kandidat imparzjali nidda kollox. Grazzi. Grazzi ħafna l sinjura Oken is-Sur Chichester. Grazzi ħafna Sinjura President. Aziza ta' kumar, Aziza kollega, u għatassew ta' pjeċira lija illi nisimak titkellem. U l-ewwel osservazzjoni u mistoqsija li għandi hija illi inti bla dubju għandek ħafna esperjenza naf mill-esperjenza tiegħi stess. Illi inti rnexxilek tirranġa l-affarijiet, issolvi il-problemi. U din hija tassew karatteristika essenzjali għal ombudsman. Ista hekk kif naf ukoll mill-esperjenza personali tiegħi, eh, naf li inti għandek eh, persuni illi jasbuha kont mux bħalek politikament u inti tarom bħala il-nis li huma fuq in-naħa l-oħra tiegħek u kelli din l-esperjenza personali jiena. Però inti u rejtna u għalmenu terġa' turina l darbohra illi inti tista' tkun neutrali fil-rol ġdid tiegħek. Walek li nixtieq nistaqsik huwa uh, forsi tista' telabora fuq dan telabora fuq dan il-punt kif tista' tkun neutrali. Imbagħad mistoqsi oħra, inti irreferejt għall-importanza illi nippromuovu l-Unjoni Ewropea qalb eh, dan il-tuħ ta' qalb u l-xettiċizmu ta' ċittadini tagħna. Taħseb illi illi ma taħsibx inti li dan iktar huwa xogħol tal-Kummissjoni Ewropea? Bat eh, eh, fil-fatt il-kollegi tiegħi eh, ġiġa għalulek li hemm ħafna xwieħed jagħmel la darba tkun ombudsman, però nispera li qatt ma titlaq minn taħt dan l-approċċ prattiku. Li nixtieq ngħid kif għet l wieħed mill-kandidati l-oħra jekk ikun hemm jekk inti għet tippromovi li jkun hemm iktar inqas euroxettoċiżmu, dan mhux ser li jkun iktar xogħol għalik, din hija xi mossa minn ħatijak. Grazzi ħafna. Nadu l-kelma l-Sur Brakus. Grazzi, Signora President bla dubju aħna nafu li l-kollega tagħna sewwa għanda CV li tassew wieħed impressjonanti u punt illi nixtieq inqajjem bħala persuna li tiddefendi din l-istituzzjoni hija kif nistaw niżguraw illi d-deċiżjonijiet tal-Ombudsman jistgħu jkunu infurzati għaliex kif nafu d-deċiżjonijiet tal-Ombudsman minħabba li l-ombudsman miex korp eh, ġudizzjarju jistaw appuntu dawn id-deċiżjonijiet jiġu rispettati jew le. Din tibqa' fid-diskrezzjoni tal-Istat membru. Walek, kif fl-opinjoni tiegħek Sinjura Parent, eh, jekk inti tkun eletta u tokkupa din il-karika, kif jista eh, dan ir-rwol tal-ombudsman jiġi estis? Issa mbagħad inti għed ukoll illi inti miex qed tippjana illi tkun ehm, merterġa toħroġ għall elezzjonijiet ta' bħala parlament Mela, eh, inti mhux qed tippjana illi terġa' tkun ombudsman għal perjodu wara eh, ta' Ottubru tal-2014. Inti x'biss bek tagħmel wara dan iż-żmien ser eh, ta' ser toħroġ għal MEP jew għal MP? X'inhi l-intenzjoni tiegħek? Grazzi ħafna. Jistur Salavrakos u issa ser naddu l-kelma l-Sinjura Dagmar. Iva, eh, mela, Signor President, eh, hemm xi mistoqsijiet li nista' nirrispondihom f'daqqa. Eh, l sur jaru sur Bossinaru anka s signora Margherita Auken saqsew huma punti simili. Naħseb Margherita illi jekk illi min mhuwiex kuraġġuż xorta tista' tgħid illi ibsa minni u għal-kem ma nafxek għax tajt raġuni xħat illi għandu jibza minni, iżda illi nixxieli um, nuri fil-passat huwa illi jekk jiena għandi xi twemmin f'xi ħaġa nagħmel dan it-twemmin THR. Xogħol tiegħi kien dejjem relatat mal-leġislazzjoni u allura relatat mal-maġġoranza U għal-kem mandiċ l-ironija eh, britannika pal-mandu Sir Giles, iżda jina dejjem għal-menu niprofa nirrispetta l-nis għalix jina eh, trabbejt bil-konċett illi jena irrit eh, nieħu uh, nitratta l nisa kif nixtieq li huma jitrattaw lili u billi na persuna sensitiva ħafna noqgħod attenta kif nitratta l nies Dwar kwistjoni tal-imparzjalità li saqsit nis Margherita eh, dwar il-fatt li jiena qatt ma nista' nkun imparzjali. Jiena sinċerament ma sax nifhem dan il-punt, dan l-argument. Eh, anzi, mhux eżattament ma nistax nifmu, ma nistax naqbel miegħu għaliex ejja nfoġġu l-imparzjalità u l-indipendenza fuq l-istess skala. Dan ifisser illi politiku jekk ma jkunx imparzjali u indipendenti mm, ma jitrattax il-kulħadd l-istess eh, nafu li attualment aħna per eżempju membri tal-Parlament Ewropew. Aħna medjaturi għal eh, ċittadini tagħna uħut mid-drabi nirċifu iktar il-menti uħut eh, ikunu inqas eh, pertinenti daqqaj kommentaw u daqqaj il-mentaw dwar ċerta direttiva u dwar daqqa dwar ċerta direttiva oħra jien meta nirċivi daw l menti qatt ma nsaqsi dawn iċ-ċittadini jekk kivvutawx jew le fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew per eżempju, għaliex lawma la jien qed nirrappreżenta iċ-ċittadini tal-kostituenza tiegħi jiena nagħmel dan. Dina li hija l-imparzjalità. Ħadd ma jista' jipprova illi persuna hija oġġettiva kompletament laf dan il-parlament u l-qas parlamenti nazzjonali, iżda nafu illi ħadd muwa eh, kompletament liberu minn passat, kulħadd għandu xi tip ta' passat jew le. Eh, anka fil-każ ta' ombudsman fil-passat, eh, l-ombudsman ma ħallewx il-twemmin politiku tagħhom anka l-ombudsman tal-passat kellhom ħajja attiva fil-parlament eh, u fil-grupp politiċi tagħhom. Anka jekk huma għandhom ċerta twemmin reliġjuż. Eh, dan ukoll kien possibbli ma nafx eżattament kull persuna jekk għandix eh, u salim appunt hija msieħba jew issegwi xi reliġjon partikolari, però ħadd huwa kompletament lib, liberu minn min, eh, kwalsiasi tip ta' affiljazzjoni. Il-lodda prinċipali biex wieħed jagħmel daw tip ta' deċiżjonijiet hija it-trasparenza u jiena personalment inħoss illi jekk wieħed ikun politiku jew eh, iħaddan dan is-sens ta' politika, anzi jien nisħaq dan il-punt, aħna rridu li kulħadd iħaddan dan is-sens ta' politika, jriduhom iċ-ċittadini eh, tagħna jivvutaw eh, u jkollhom opinjoni u fil-verità ma nixtiex illi kulħadd ikun imparzjali. U għalija personalment ikolli ngħid illi il-fatt illi jiena għandi twemmin politiku, illi jiena parti minn partit eh, politiku, ma isux bħala nuqqas, iżda bħala aspett pożittiv. U tassew nemmen illi il-fatt illi jiena għandi dan jiena għandi nħaddan twemmin politiku hija xi ħaġa Is-studjar saqsini wkoll kif nista' niżgura illi l-ombudsman isir iktar visibli. Iwa dan huwa tassew diffiċli għaliex mm, bħalma nafu anka meta nkunu eh, membri tal-Parlament Ewropew kol huwa diffiċli li inti tkun viżibbli u trasparenti maċ-ċittadini tiegħek Eh, ġeneralment ikun aktar faċli li ċittadini jisimaw biskandli mill-li bil-ħidma tagħna. Iżda nħoss illi importanti naħdmu bil-medja elettronika. Importanti li nkunu fuq Twitter u fuq Facebook għalkemm wieħed irid juża dawn lodda baqal. U anka il-laqat pubbliċi eh, huma importanti li jitkomplew, iżda dawn iridu jkunu flimkien ma eh, membri tal-Parlament Ewropew ħalli jkun hemm ċerta pont bejn l-Ombudsman u ċittadini. Mbagħad eh, tresqit li mistoqsija dwar il-problema illi naffoċċaw mal-Karta ta' Drittijiet Umani illi jinsab f'artiklu 6 ta' Trattat ta' Lisbona. Iżda għawek U importanti il nfakru il-kulħat dwar il-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-Konsil tal-Ewropa. U il-fatt li kull stat membru irrit jissodisfa eh, dan, dan din il għalix għaliex kulħadd kull stat membru huwa firmatarju ta', ta, ta din il-konvenzjoni tal-Konsil tal-Ewropa. Issa Surjar jiena ma fimx eżatt eh, il fat li kien hemm il-ment minn ħata ċittadini eh, illi ma kunx hemm responsabilità tal-ombudsman. Naħseb inti rid tgħid x'jagħmel l-ombudsman f'każ fejn hemm ombudsman nazzjonali. Forsi tista' tiċċara li ftit eh, ftit l-affarijiet? Iva, il-problema jadin fil-fat. Aħna nixtiequ napplikaw il-karta ta' drittijiet tal-bnedem iżda ma nistawx għaliex l-istati membri eh, l-istati membri kollom l-ombudsman nazzjonali tagħhom. Darba li nisnejda bl-Ingliż. Iva, jiena fil-fatt eh, għamilt l-istudju tiegħi u naf illi wieħed irid tinterpreta l-liġi b'mod eh, estensiv ħafna. Fil-fatt, dwar il-mistoqsija tas sur Bostinaru. Nispera illi fimta sew meta jiena meta jkolli il-kariga żgur illi se l għall biex nkun trasparenti, żgur se nkun trasparenti kif jista' kif jaħdem biex jagħmel kulħadd kif ħażina ser l-istandards u trasparenza tal-istituzzjonijiet, l ħaġa importanti li konna liġi vinkolanti għall-istituzzjonijiet kollha. Il-Kummissjoni qed t tipprova tagħmel xi ħaġa ta' din it-tip eh, fuq eh, skala żgħira. Iżda li rridu nagħmlu aħna li li nikkonvinċu lin-nies jagħmlu xi ħaġa ħafna drabi l-ikbar tista' tagħmel hija Eh, l-iktar li tista' tagħmel hija illi tipprova tikkonvinċi nies jagħmlu xi ħaġa jieħdu azzjoni. Ħafna drabi taħdem aħjar milli tippreżenta il-ment. Jiena naħseb illi f'każ eh, f'każijiet bħal dawn kapaċi verament eh, nieħu azzjoni tajba u naħdem b'mod sew u fil-fatt inħalli impatt rigward it-trasparenza għall entitajiet, is-sur Bolsonaro iddiskriva l-Kunsil tal-Ewropa mod eccellenti. Ma nafx kemm insandum eh, naħdesa biex fil-fatt ikunu fil-gruppi eh, fil-gruppi ta' fil-Kunsil. Aħna fraġabi ma kurux nafu x'inhu għaddej u dan mhuwiex aċċettabbli dan eh, fil-fat il-Kunsill iridu ngħidu illi ma jġibx ruħu b'mod demokratiku. għala fil-fat nistidnu l-istidnu l-Kunsil għalla għatta l-Komitat tara, pero forsi ħna titawis ġeneruza rigward protezzjoni tal-likel, kwistjoni ambientali, kwistjoni ta' dan it-tip, aħna niġu eh, lobbied immensament. Għanna il-parlament bidel ħafna tal-ħar 15-20 sena, pero għanna kodiċi ta' kondotta serju, nafu xinuma, huma nimxu miegħu għandna leġislazzjoni għal kodiċa kondotta u rridu nejdu eżattament ma' min il-tajna u jekk il-tajni ma' lobbyists fil-fat tafu, ma tistax tifem kemm kapaċi tkun tal bizet dik il-ħaġa li forsi kollok xi ħadd li jgħidek ix ta' għamija kont t tixtieq li tixtieq ta' għamija iżda mhux dejjem tista' tagħmel dan minħabba l-kodiċi ta' kondotta minħabba li mhux dejjem tista' tiltaqa' ma' ċerta nies ma' ċerta l-obijes. Jista' kollu kol problema fil-kwistjoni kollha tal-drittijiet tal-konsumatur u l-kwistjoni tal-saħħa tal-ikel. tal drittijiet tal konsumatur u l kwissjoni tal saħħa tal ikel tal tal tal saħħa tal ikel tajab naraw fejn x-responsabilitajt għandhom l-istituzzjonijiet, iżda rridu nassiguraw ukoll li l-leġislazzjoni li joħorġu speċjalment tal-qosom f'dan qasam man nriċ ikun jiġi mdajjef u da huwa responsabilità kbira tal-Ombudsman. Lil-Margareta jina fil-fatt weġibt mod impliċitu meta tkellem dwar l-imparzjalità. Charles, l-sfida sabiex ikkonvinċi eh, l mps li verament ħajkun imparzjali. Jiena nerġa' nisħal li fil-fatt jiena imparzjali nista' nkun imparzjali f'xogħli. U hemm bżonn illi fil-fatt eh, dejjem iġibruħak bl-istess mod ma' kulħadd. U dan nista' nagħmlu ħadd mur seritik l-ebda garanzija E, bil-kandidati li laqli jaw, kullħat jista' jwedek e, kollox, kullħat jista' jwedek li trit, iżda ma tafx esattament x'ħajġri. Meta jiena għavet negozitie fil-parlament fil-fatt jiena u rejt il-lin indipendenti nistamur li lin mill-partit politiku tiegħi nagħmel l-mutjesa biex naħda fil-interessi ta' ċittadin u u rejt bl-imġiba li jiena fil-fatt indipendenti issa l-wol tal-Ewropa. tal europa tal ewropa mhuwiex il-xogħol tal-Ombudsman illi fil-fatt jippromovi għed tal-Unjoni Ewropea li l-Ombudsman huwa għaddej għaddej illi jassigura illi iċ-ċittadini jkunu trattati b'mod ġust u l-istati membri jimplementaw leġislazzjoni blaħjar moqtu b'mod ġust. Ir-Renju Unit dejjem kellha eh, rekord tajjeb ta' dan kollu, però ċittadini jkunu konxi ta' dan ukoll jider l-ombudsman għandu bżon li jaħdem iktar. L-aħjar sistema li se jkollna jek sistema fejn nispiċaw ma jkollniex il-menti. Nina nixtieq li jkollna sistema, sistema fejn kulħadd ikollu fejn kull istituzzjoni kull uffiċjal li juri li hemm l-aħjar pressi fis-seħħ u kulħadd jifhem illi iċ-ċittadini qed jiġu affettwati minn kull nota li jista' e, jieħu xaħat fl-istituzzjonijiet u hemm dikun hemm xaħat responsabbli allura li l-aħjar affarijiet qed titmex li l-affarijiet fl-istituzzjonijiet qed titmexxew bl-aħjar mod. Jiena ddeċidejt ukoll ftit snilu illi ma nerġax noħroġ għal parlament għal membri tal-Parlament Ewropew u dan qedtu minix ser nerġa' noħroġ għal l-elezzjoni u dan qed ħafna qabel maħsib ma kont naf illi fil-fatt is-sur Diamanduru sħaj reżenja. Jiena qiegħda hawnhekk bħala membru, Parlamentar membru parlamentari Ewropew jew inkella jekk niġu maħtura bħala ombudsman u mbagħad wara naraw jekk intom temnu illi jiena kapaċi kun perfetta bħala ombudsman Mela, njugost e, nħu din il-ħatra. Is-settini round is-Sur Cashman. Dagmar, nishtiq nejt li jiena inti Taġobri nħu għos naħdem e, miegħek dalli ħanejt mhuwiex fuq livell personali. Jiena personalment nemmen illi jekk aħna neleġġu lil xi ħadd minn din l-awla għall-ombudsman, għall-kariga ta' ombudsman ser inkomplu nbuttaw li ċittadin il-bot mill-Unjoni Ewropea għax nidru jisna qed eh, nagħmlu l-favuri lil xulxin. Jiena xikultan tista' konna kif ġipruħek isek meta xatt ma qabilx miegħek ma tantx ma tantx kasu forsi din hija perċezzjoni politika tiegħi l-importanza illi natu aħna lil naraw l-importanza fil-fatt ta' kemm huwa importanti li kunu neutrali meta rajna l sur Soderman fil-fatt irrinunzja għal partiċipazzjoni tiegħu fil-partit politiku ta' pajizu sabiex kun sejaqdi dmiru tajjeb għana jina konsidrat bħala persuna li fil-fat ninġibu ruħna b'mod forsi bes nibustaw il-punti tagħna b'ħafna. Kif tista' unsibu bħala persuna li xikultan diffiċli taħdem miegħek, kif inti trid tibdel din il-perċezzjoni? U x'taħseb ukoll dwar l-aċċess pubbliku għal ċerta dokumenti? u x'taħseb ukoll li huma l-kwistjoni ta' li għandna bżonn nindirizzaw. Fl-aħħar, fil-vot inti ser tkun tivvota għalik innifsek u jekk ser tirbaħ b'vot wieħed biss tikkunsidra li dak il-votazzjoni kienet waħda leġittima? Jekk ma kuxxaw għal tweġibit tiegħek hija fil-fatt illi tkun minħabba għandi xi xogħol fl-uffiċċju, iżda ta' xejn nirrekordjaw kollha x'uffiċċju tiegħi via il webstream u mbagħad ser nisimgħuh u ma jfissirx għax m'għandix li għandi xi nuqqas rispett lejk billi nitlaq mill-kamra. Sistur Martinez. Grazie ħafna, Signor Njura President delodu kelli l-opportunità li nadi xi kummenti ma kandidati ieħor u jien ser nirrepeti kemm xejn innifsi nifsi għalhekk. U ser ukoll inżid x'kummenti. Jien kemm xejn sorpriż dwar punt partikolari. U danu li jider li jisu hemm punt wieħed biss ta' interess u punt li jinteressa lili wkoll l-indipendenza Però jidher li dan huwa l-unika element li għajmu l-kollegi tiegħi ħadd ma saqsa dwar l-esperjenza, il-koerenza, konsistenza, il-kompetenza. Isom il-kollegi tiegħi mhux qed kasom dal-punti, isom mhumiex importanti. Jiena ma joġbunix ma toġobniex il-kelma ombudsman, allora nipprova nevita. Issa jidher illi daw il-punta li kif semmejti jiena qishom mhumiex ta' interess għal din il-pożizzjoni, jisom mhux importanti jekk ikollokx għarfien jew le, qisu ma mhux importanti jekk fil-fatt inti għandek xarfien tal-liġi, jekk għandek xwis enerġija pereżempju, jekk ix persuna illi turi li għandha koerenza u konsistenza jew jekk dil-persuna pereżempju ma rridx din il- dawn il-karatteristiċi jisom ħadd ma jinteressa dan jien ovvjament ma naqbilx ma dan l-approċċ. Jew inkella kulħadd qed jessumi li l-kandidati kollha li ġew hawnhekk diġà għandhom dawn il-karatteristiċi kollha. Jien nafa lil Dagmar u jien nafa 30 sena għalhekk dak huwa vantaġġ f'dan il-każ ftit mill-kandidati l-oħrajn tqajt magħhom forsi għal 10 minuti kollox. Dak huwa biżejjed biex tieħu impressjoni, iżda mhux biżejjed biex tifforma opinjoni soda. Għalhekk. Dawn l-affarijiet kollha b'dawn bil-iżommu f'moħħna b'dawn l-affarijiet kollha li kif semmejt, Nisa xort nixtieq xorta ngħid li l-indipendenza hija importanti. Jiena bqajt pjuttost sorpriz tal ħodu meta smajt illi persuna qatt ma tista' tkun parti minn partit politiku anke parti minn Parlament Ewropew sabiex tkun tista' taplika għal din il-pożizzjoni ma jgħidx ikun hemm passat politiku qisu biex tkun tista' tapplika għal-ombudsman. Ġifiri jina persuna, e, ġifiri fatt li la uh, parti minn dal-Parlament Ewropew l-40 sena jfisser illi jiena m'għandix eligibli għal uh, kandidatura għal kandidatura sempliċement għax kont parti minn dal-Parlament Ewropew billi persuna tkun parti minn partit politiku dan ifisser li pala individu għandu inqas valur jiena naħseb li li tkun parti minn partit politiku kapaċi għanzi jkun ta' kwalifika ta' taħila oħra. Nixtieq nkun naf kieku x'jaħsbu ċittadini dwar dan kollu. L-indipendenza jew inqas tagħha huwa importanti. Iżda għal ammont għal dawn l-aħħar snin fil-fatt jiena kont konvint illi l-ebda persuna miex l-ebda persuna miex kompletament ħilsa minn xi forma ta' Eh, partiġanizmu li xkulħat ser ikollu xi ideoloġija partikolari, ma jkollux hekk, ser dan ifisser li jkollu ser ikun ideoloġikament vojt. Li kollok l-idejat tiegħek hija xi ħaġa tajba tajjeb li naraw illi hemm nies li qed jaħdmu għall ideali tagħhom u f'dan il-każ għandna tliet persuni illi fil-fatt huma eh, qed jaħdmu fuq l-ideali tagħhom, fuq l-ideoloġiji tagħhom u issa qed naraw għalhekk qudiemna bħala kandidati. Għalhekk jien nixtieq insaqsi Sal Dagmar, mistoqsija li fil-fatt diġà saqsejt lill-kandidati ieħor. Dagmar, sfortunatament il-Parlament Ewropew mandux il-kapacità li jitlob il-ombudsman jirreżenja mill-pozizjoni tiegħu. Ma jistawx jagħmlu talba sabiex l-ombudsman eh, ma jibqax fil-kariga tiegħu. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija Jekk il-Parlament Ewropew jemmen illi l-individwu li hemm fl-uffiċċju tal-Ombudsman mhuwiex indipendenti, nistgħu aħna insaqsu dik il-persuna sabiex tirreżenja x'taħseb dwar dan. Dan mhux tal-li jkun garanzija l-indipendenza tal-persuna, issa ser jikati xukol effettività għaliex il-Parlament jista' jsaqsi l-Ombudsman biex jirreżenja minħabba nuqqas ta' eh, indipendenza minħabba nuqqas ta' effettività. Naħseb li dan kieku jkun fattur determinanti. Kollega tiegħi qal li ser ikollna nibdlu il-regolament sabiex ir-regoli jgħidu il-membru tal-parlament jew membru ta' partit politiku ma jkunx jista' jippreżenta lilu nifsu bħala kandidat. Forsi mela għandna imbidlu ir-regoli u bidlu l-isem għall-ombudsman għaliex u hija kelma illi ħafna ċittadini tara ma jifmuhiex u allura allura bżonn nagħmlu bidla x'ma bdux nagħmlu din il-bidla. Il-Parlament jekk għandu kollu U koll il-Parlament għandu jkollu is-seta li jitlob ir-reżenja ta' persuna din il-persuna l-Ombudsman ma jkunx qed jagħmel xogħlu sew, kont juru nuqqas ta' kompetenza. Għalhekk, l-ewwel mistoqsija Dagmar, jekk il-Parlament Ewropew isaqsi għar-reżenja tiegħek inti kieku tirreżenja? Grazzi. Sr. Vidman. Skużani, iżda kont tard. Sira Rotber Behrant. Jien għandi mistoqsija li diġa saqsita kandidati l-oħrajn rigward il-budget aħna għaddejjin minn kriżi ekonomika, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar is-sitwazzjoni budgetarja attwali u kif din torbot ma' l-pożizzjoni tal-Ombudsman. Taħseb illi inti tista' iżżid l-effiċenza tal-Ombudsman u fl-istess ħin iżżid il-livelli ta' sodisfazzjon fost iċ-ċittadini tagħna għaliex iċ-ċittadini tagħna ħafna ma mhuwiex fil-fatt familjari max-xogħol tal-Ombudsman, wieħed mill-kandidati qal li hu jista' jaħdem mod effettiv eh, kif inu ma l-affarijiet issa m'hemmx bżonn ħafna ristrutturar iżda jien nammen illi fil-kriżi ekonomika li għandna bħalissa u fis situazzjoni diffiċli fl-istati membri tagħna naħseb illi dan għandu jħalli xi forma ta' effett fuq kif jaħdem l-uffiċċju tal-Ombudsman. Iżda jkolli bżonn ngħid li sri Rod Berant għandha ħafna enerġija u żgur tista' tagħmel ix-xogħol tajjeb u dobbi tweġiba l-kelim ta' qabli. Grazzi ħafna. Eh, nipprova nipprova l-weġġa fil-qosor għax eh, jinqos il-ħin. Jina napprezza illi nistaw ikonna eh, dialogu nixtieq fil-fatt li ikonna dialogu forsi eh, privat ma' għut minnkom. Jina nemmen illi naħseb illi aħna l-koll għedin għaw namlu xoħalna passjoni u għanna ċerta miri u ideali u rridu illi nbidlu għall-ħjar il ħajat ċittadini. dan imur it fit ma li inti forsi eh, tati inqas kas l opinjoni oħrajn, nispera illi fil-fat dan ma meltux għalix dan ikun nuqqas ta' rispett forsi inti għamilt dan meta inti meta inti qed illi jiena ma nagħtix każ opinjoni ta' ħaddieħor, Eh, inħoss illi forsi mhux ġust. Jina 25 sena ilu kont iktar fuq ruħi, kien l-żmien eh, l-ħajar kien żmien eh, fej kont fuq ruħi ħafna u minn dak iż-żmien il-għaw intallimt inkun iktar miftuħ l-opinjoni ta' u nagħmel kompromessi. Dan li tal-limt tista' tapplika f'kull aspett ta' ħajtek u japplika wkoll għal pożizzjoni għax-xogħol ta' ombudsman. Lassur Zoidman u lanqas is-sur Damandores fil-fatt ma kellhom eh, fil-fatt passat li kien totalment minajr eh, politika u ma kellhom ukoll ideoloġiji tagħhom forsi il-kandidati, anka l-kandidati ma miex parti mill-Parlament Ewropew, xaktarx huma wkoll għandhom xi forma ta' konnessjoni politika. Nista' saqsjom jista' ma jġbunix, però eh, xaktar żgur hemm xi konnessjoni għaliex mingħajr konnessjoni politika mhux dejjem jirnexxiel diffiċafna jirnexxielek tidħol f'dan it-tip ta' xogħol. u għal-parlament li jazel per eżempju eh, il-pozizjoni tal-ombudsman nazzjonali. U jina dan il-dawn affarijiet fil-fat din il-ħaġa miex xi ħaġa li tista' tevita. Naħseb jinkil meta għaddejt kummenta dan it-tip kont tkun forsi jew tipprova tkun innoċenti wis, iżda jnafek sew naf li mill-karakteristiċi kollha tiegħek inti mintix innoċenti. jina naħseb illi l-ombudsman tajjeb illi ikollu l-ombudsman tajjeb illi jġielet għal-ċittadin li jkun rappresentat ċittadini b'mod tajjeb. U għalek illi naħseb illi tajjeb illi kunem aċċess għad dokumenti u jaħasra ma sanix nivvutaw ma sanix ikomplu proċess tax-xogħol fuq eh, l-10 tajjeb illi fil-fat naħdmu sabiex naċċertaw li nkunu nafu x'tipi ta' dokumenti hemm u x'aċċess hemm għalihom u min għandu aċċess għalihom tajjeb illi jina li jana bżon inkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Issa, jekk naħseb jekk jina nixan nifota li nifsi, jiena ser nivota li nifsi għax naħseb illi jiena edha jina għandi il-kwalifiki ġisa sabiex naqdi sew xogħli ftin il-kariga. U ma namilx sen, ma jamilx sen li kik ma nivotax għalija nifsi, kik ma nkunx nemmel fija nifsi meta kont iżar, kont ma nivvotax għalija nifsi, kont nastjeni Però issa nemmen illi għandi nivota li nifsi għax nemmen fil-ħiliet tiegħi u eh, anke kien nirbaħ b'vot wieħed biss iwa xorta ser naqdi l-kariga tiegħi x'inhu l-kariga u ser naqdi xogħol b'mod tajjeb u nuri li kemm fil-fatt persuna tajba din il-kariga. Issa rigward il-mistoqsijiet li waslu li bl-Ispanjol. Jiena naqbel ma' kull ħaġa li qed inti naqbel miegħek illi m'hemm l-ebda innoċenza bioloġika, kull persuna għandha sfond, għandha passat, Kull persuna għandha passat politiku u għandha xi ideoloġiji li temmen fihom. For intom ma saqsejtux il-kandidati l-oħrajn dwar dan, kienx ħaġa tajba, kienx ħaġa ħażina fidejkom, però kulħadd għandu pożizzjoni għandu passat politiku, ħadd mu neutrali kompletament. Jiena għandi passat politiku se nemmen ukoll fid-drittijiet taċ-ċittadini u intom għandkom vantaġġ jekk tivutaw li tafu x-se tieħdu, għax tafuni, tafu kif senġi ruħi fil-trattat, nitkellmu dwar proċedura tal-qorti nafu li l-qorti hija e, fil-fatt l-qorti hija dik illi hija responsabbli e, sabiex tagħmel e, il-ħatra. Meta jkun hemm fil-fatt il-ġurament sabiex il-kandidat jieħu ir-rwol tal-ombudsman jekk issa il-parlament jemmen illi man jemmen illi eh, fil-fatt minix tajba għax xogħol jien mhux nistenna li l-parlament iwassal il-talba tiegħu lill-qorti u nistenna xi ddeċidi l-qorti jiena jekk ma jkollix il-fiduċja ta' dan il-parlament għall istituzzjoni għatni l-seta żgur illi mhux żgur naqbad u nirreżenja. L-ombudsman vera u eh, l-isem ombudsman vera mhuwiex jixmaru fil kulħadd naqbel ukoll ma' dak il-punt li tqajjem. Fil-każ tal-ombudsman irdu naraw kif jitmexxa dan kollu fuq il-budget u kif jitmexxa l-uffiċċju tal-ombudsman għandna bżonn naraw eżattament kif qed jintefqu l-flus u nippruvaw fejn nistgħu nagħmlu ristrutturar. Nirridu nagħmlu li l-Parlament u l-Ombudsman jistgħu wkoll jikkooperaw mill-qrib irridu l sinerġiji tagħna naħdmu b'mod aħjar, irridu naraw kif nistgħu naħdmu b'mod aħjar f'servizzi tal-IT, servizzi ta' traduzzjoni u interpretazzjoni, u żgur nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi, grazzi tal-entużjażmu tiegħek, grazzi, skużani tal-li domt eh, mort domt iktar mill-ħin allokat. Issa tgħid il-President ser nimxu l-kandidat li jmiss, Sur Francesco Speroni. Thank you so much. Είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately, Mr. Speroni. Na, tu merħba l-onorevoli Speroni jek joġbok. Jena, nishtiq. Għatur ma nofsar tajb li kullħat jena ressaqt il-kandidatura tijaj għalix naħseb illi għandi rekwiziti u l-abiltajiet. Jena naf xin il-liġi tal-Unjoni Ewropea, grazzi għall istudju tijaj fl-Università, riċerka personali tiegħi u anke għall attività professjonali bħala avukat u kol minħabba din l-20 sena li jien għandi tal esperjenza fil-Parlament Ewropew. Naħseb li nista' garantixi imparzjalità jekk jiena sir ombudsman, jiena min jiena minix influenzat mill-partit politiku tiegħi Jiena nista' nifhem il-problemi tal-membri meta jiġu biex jażlu għaliex hawnhekk mhux biss qegħdin jivverifikaw il-kwalità tal-kandidati imma qegħdin jagħmlu għażla bejn il-kandidati u qegħdin jibbażaw ruhom fuq eh, elementi li fihom m'hemmx il-konfront, il-paragun, m'hemmx profi ta' paragun u lanqas wieħed eh, jagħmel xi tip ta' apprendistat sabiex eh, ikollu din il-kariga u lanqas esperjenza fis-settur hemm għandu esperjenza ma din mhijiex mitluba. Lanqas huwa lanqas jaħtieġa fundamentali. Din il-kandidatura tiegħi nibtet mingħajr l-ebda appoġġ politiku jiena membru tal-Parlament Ewropew u jiena nwieġeb għaċ-ċittadin li nirrappreżenta. U għaliex huma ċittadini Ewropej jiena il-għajt il-konsensi minn bosta setturi ġbart bil minn bosta setturi u minn bosta membri li ġejjin minn gruppi politiċi differenti. Il-battalja tiegħu hawnhekk eh, naħseb kulħadd jafa. ċittadini Ewropej irridu jaraw eh, rikonoxxuti drittijiet tagħhom, l-ħtiġijiet tagħhom ukoll tiġi mħarsa l-legalità amministrativa tal-Unjoni. Ħafna ċittadini jaħsbu li l-istituzzjonijiet għadhom il-bot mill-problemi u l-ħtiġijiet tagħna. Il-Ombudsman jista' jkollu u għandu jkollu rwol ewlieni sabiex l-istituzzjonijiet Ewropej u d-deċiżjonijiet tagħhom ikunu aktar qrib għaċ-ċittadini u jiena ser nimpenja ruħi bisħieħ sabiex dan isir. Thank you. Now, uh... Prezentazzjoni tas-sew rapida. L-Onorevoli Jar. Iva, grazzi, President. Grazzi, sper, eh, Sur Speroni, nindanu għasmie fil-Komitat għal petizzjonijiet u jena fil introduzzjoni et li l-kull kandidat il l-Komitat għal petizzjonijiet u l-Ombudsman edin jiġbdu l-istess ħabel. Eħna ninsabu emmek, sabiex nisimaw l-menti ta' ċittadini u aħna irridu nindirizzawhom b'mod xira umpenjat. Issa, l-ewwel mistoqsija x'taħseb inti dwar l-kooperazzjoni mal-Kumitat għal petizzjonijiet. U kif tista' ittejjeb il-kooperazzjoni f'termini aktar speċifiċi it-tieni mistoqsija tiegħi. Ja din l ġejja. Jekk tiġi elett għal kariga ta' ombudsman, ser ikunu it-tlet affarijiet l-aktar importanti li inti ser tipprova tikseb. Il-mistoqsija l-oħra, il-viżibilità tal-ombudsman. Aħna il naqblu illi l-ombudsman għandu kompitu importanti immens fl-Unjoni Ewropea iżda aħna nemnu wkoll illi aħna irridu niġġieldu flimkien imkien sabiex niżguraw illi huwa jkun aktar magħruf fil-pubbliku jingħata post aħjar jingħata aktar viżibilità. Inti għandek xi idea kif dan jista' jinkiseb? Grazzi dak kollu li kelli xinejt. Sur Bostinaru mhux hawnhekk għalissa. Sinja Hogan. L-Onorevoli Vertman. Aziz kollega jina għandi mistoqsija għalik li għamilt l-kollegi l-oħra u koll illi resqu l-kandidatura tagħhom hawnhekk. ġifiri dwar il-budget Ewropew aħna il-koll għanna ħafna limiti bħalissa fil-budget Ewropew inti kif tbassar illi ser tkun is-sitwazzjoni budgetarja fil-rigward tal-pozizjoni tal-ombudsman u il-ħidma tal-ombudsman. Minħabba il-limiti budgetari inti temmen li l-ombudsman tassew jista' jaħdem b'mod effettiv jew saħansitra iżida l-effettività tiegħu. Xi ħaġa li aktar importanti hija dwar il-limiti budgetari u l-kwistjoni tal-effiċenza. Inti. Ix taħseb x'tip ta' suċċess ser iċ-ċittadini hawnhekk u dan għandu jkun tħassib ewlieni għalina. Senior Hogan? Grazzi tal-li ġejt fosna. Jiena nikkonsidra li l-persuni li huma membri tal-Parlament Ewropew mhumiex indipendenti diġà għattu qabel dan jinġeha minn kultura fejn għandna definizzjoni ċara ta' indipendenza u kol tal-konflitt ta' interess u din m'għandix tidher bħala xi ħaġa marbuta mal-imġiba mal-aġir. Issa jiena għalija inti ma tirrappreżentax inti qed li ma tirrappreżenta l-ħadd inti sa fejna fina tirrappreżenta l-Lega Nord Inti ġejt elett mill-Lega Nord. Den, dan huwa leġittimu, parti mill-loba politika, imma hija ħaġa differenti li wieħed imbagħad isir l-ombudsman. Jien nixtieq ngħid illi dan dan mhuwiex kriterju oġġettiv hawnhekk il-fatt li ġej minn partit politiku. Issa, kif ivvutajt fuq il-1049 l-ġimma li għaddiet? Inti favur illi insaħħu l-aċċess għad dokumenti favur illi konna din il-kultura ta' servizzi fl-amministrazzjoni sabiex iċ-ċittadini ikunu fil-mira tagħna u mhux il-protezzjoni tal-istituzzjonijiet li spiss eh, jiġri bħalissa. Inti nixtieq li tkun allejat anke jekk ma tiġix elet bħala ombudsman. Nixtieq li tkun allejat naf f'din il-ġlida l-aktar trasparenza, nixtieq nkun naf kif votajt u kif ser tagħmel dan fil-ġejjien jekk tiġi elet bħala ombudsman. Is-sur Chichester ma jinsabx hawnhekk għal dastant is-sur Salavrako se jogħġbok. Sur Salavrakos. Sur Speroni. Huwa kollega eccellenti jien għandi ċertu rispett lejhu naf li huwa indipendenti il-grupp li aħna naħdmu l-koll. Li aħna flimkien Bek u għaxida tal-fat li dan din il-persuna huwa indipendenti. Iżda jena hawnhekk minni impoġġi l-ebda dubju l-oġettività l-ebda mistoqsija minn ħabib għal ħabib issa sur Bostinaru. Jider illi dan huwa l-aħħar dinja l-aħħar darba fin il-koordinaturi huma involuti. voluti fl-aħħar rawn ta' mistoqsijiet, il-mistoqsijiet sur speroni, il-isfond professjonali tiegħek jikwalifikak għal din il-kariga. Iżda il-problema mhix biss eh, fl-isfond eh, professjonali imma fir rigward tal-impenji u l-valuri illi għalihom ser jiġġielet l-ombudsman. Jiena minn għandek nixtieq inkun naf inti l-ewwel qabel kollox kif ser ittejjeb in-netwerk illi nbena minn ex ombudsman u ombudsman nazzjonali għaliex hemm vojt hemm distakki fejn hemm ċertu stati membri li m'għandhomx ombudsman nazzjonali u hemm nuqqas ta' kompatibilità bejn l-Ombudsman Ewropew u il-kompetenzi u r-responsabiltajiet tal-Ombudsman nazzjonali. U bekk, inti x'għandek f'moħħok illi tagħmel sabiex tevita li jkun hemm din id-diverġenza kbira aħna fil-Kumitat Peti nafu li l-Ombudsman Pollak għandu uffiċċju b'saħħtu ħafna ombudsman oħra huma pjuttost dajfa nistaw naraw xi titjib sabiex innaqsu d-distakki li diġa jeżistu. It-tieni mistoqsija. Inti jekk tiġi maħtur. Ser tagħmel fl-uffiċċju tiegħek sabiex tiżgura li l-istandards tal-aħjar amministrazzjoni jiġu imħarsa sħiħ mill-istituzzjonijiet Ewropej qed nirreferi hawnhekk għall-Parlament għall-Kummissjoni u għall-Kunsill u kif ser tiżgura illi l-standards tal-Unjoni Ewropea jiġu trasposti u kol mod ġust, mod xira, deċenti, fiħdan l-istati membri. Għalix meta naraw l-għari tal-amministrazzjoni tajba fi Brussel, minar ma forsi nikkonsidraw l-standards ta' Brussel bħala l-aħjar prassi, imma xorta waħda hemm stati membri bħal tiegħi ir-Rumanija bħal tiegħek l-Italja u stati membri oħra fejn l-amministrazzjoni tajba tiġi interpretata minn punti di vista differenti immens. Inti ser tiżgura inti kif ser tiżgura illi amministrazzjoni tajba tfisser ta' bilħaq amministrazzjoni tajba u mhux amministrazzjoni illi sempliċement mhijiex taħdem Grazzi, sur Bostinaru. Din kienet l-aħħar mistoqsija u għalhekk is-sur spero nisa biex iwieġeb. Ser nibda dwar kollaborazzjoni mal-Kumitat Peti. Il-kollaborazzjoni trid tkun waħda sfiqa mill-qrib għaliex l-Ombudsman huwa xaġa li joħroġ mill-Parlament Ewropew, l-istatut tiegħu huwa stabilit mill-Parlament, huwa jinħatar fil-Parlament Ewropew, il-smieħ isiru fil-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew huma fost dawk illi apparti ċittadini, apparti l-persuni legali jistaw jistaw jinterpellaw l-ombudsman sabiex jaġixxi u anke bekk mill-perspettiva formali biss hemm din ir-rabta mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mod partikolari mal-Kumitat Peti għaliex jiena m'iniex ngħid illi hawn xi kompetenzi doppji hawnhekk imma hawn ħafna affarijiet illi huma l-istess bejn il-ħidma tal-Ombudsman u il-ħidma tal-Kumitat Peti, il-Kumitat li jiena nisab qudiemu llum hawnhekk. Tlet prioritajiet l-arfin l-Ombudsman Ewropew spiss il-persuni ma jafux bih, ma jafux dwaru u irdun irdu ntejbu l-arfin, irdun ntejbu l-effiċenza tal-proċeduri u hawnhekk nixtieq ukoll insemmi il-, il maġġel ta' kif għandhom isiru l-affarijiet għaliex jekk iċ-ċittadini ikollu bżonn risposta u biex tingħatalu qisu bħalli kieku qatt ma ħada din il-risposta r-wol tal-ombudsman, aħna għanna ħafna eh, odot, għanna il-television nazjonali, għanna l-internet, u għalek bil-mezzi tal-Parlament Ewropew għalix Iva jina għandi għal-qalbi rabta bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman, aħna nistaw nużaw dawn il-mezzi sabiex iċ-ċittadini ikunu jafu aħjar il-rwol il illi jista' jkollu l-Ombudsman meta huma jiġu biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. sa dwar il-budget l-ombudsman ma tantx għandu leħen kulħadd jitlob żieda fil-budget fil ovvjament, imma llum ma nafx ngħidilkom jekk il-budget tal-ombudsman huwiex biżejjed jew le sabiex jissodisfa' ħtiġijiet tiegħu meta jiena rajt il-rapport ta' Sur Diamandurus minix nara illi e, semmiet il-kustjoni ta' nuqqas ta' budget jew mhux biżejjed budget illi ma ħallehx jagħmel xogħlu u bekk il-budget jew tnaqqis tal-budget tal-Ombudsman Ewropew eh, jitħlu f'dan il-kuntest u f'din il-battalja li qed jiżviluppa il-Parlament Ewropew bħalissa mal-Kunsill sabiex l-istituzzjonijiet il-ħidma tal-Unjoni Ewropea eh, ma titnaqqas ma tiddajjifx minħabba nuqqas ta' budget. Imbagħad il-kwistjoni tal-indipendenza ovvjament qed tuqabel l-istatut huwa mammul mill-Parlament Ewropew u Ma kien jiswidna xejn ngħidu min kien min kien parlament eh, membru tal-Parlament Ewropew min kien min kien eh, kunsillir min kellu eh, kariga pubblika ma, jistax isir ombudsman dan ma ntqal xo bekk jiena ħassejt li għandi nressa il-kandidatura tiegħi. Imbagħad dak li kun jista' jgħid le mhijiex kandidatura xirqa għaliex huwa membru tal-Parlament Ewropew, ma dak li kun jivvota għandu għandu idea politika, hemm min u affiljat eh, ma xi partit, hemm min għandu ċertu attività politika ma jitfaħiex fis-CV tiegħu ma nistgħux inkunu nafu kollox jiena ġej minn pajjiż bi tradizzjonijiet oħra aħna eh, l-imħalfin eh, u dawk li huma membri tal-ġudikatura xi drabi kollhom esperjenza fil-Parlament u hemmhekk jista' jkun hemm inkompatibilità li xi kollhom saħansitra jivvutaw jiddeċidu dwar eh, liġi li huma stess invutaw dwarha. Jiena meta kont membru tal-Parlament jiena proponejt illi għall-inqas irridu jgħaddu ħames snin mill-mandat tal-Parlament u il-mandat ta' imħallef fil-qorti. U jiena dan daħħaltu e, fliġi l-imbat ma sarfet f'xejn. Iżda li najdu illi ombudsman, jew nasbu li ombudsman mandux idejat politiċi tijaw Eh, mhijiex xaħġa ħaġa ta' din id-dinja, ma xaħġa ta' para minn hawn. Għaliex huwa mhux ġej minn Mars imma huwa bniedem għandu l-idea tiegħu bħala avukat meta jiddefendi lil xi ħadd illi jaf li ġej minn naħa politiku oħra ma jrid jagħmel ħidma tiegħu b'mod professjonali mingħajr ma jinfluwenza ruħu, jiena naħseb li anke jien nista' nagħmel dan. Dwar id-dokumenti, jiena hawnhekk Eh, estremista ġifti Taliban, jiena favur Wikileaks, jiena nitfa eh, fuq l-internet id-dokumenti kollha. Eh, jiena naf illi jeżistu d-dokumenti kollha u dan huwa miktub fl-istatut imma Irridu poġġu pubbliċi ċertu dokumenti jiena parti mill-kumitat ġuri Meta aħna nitkellmu dwar l-immunità tal-kollegi, id-dokumenti jkunu konfidenzjali. Jiġifieri anke fil-Parlament li huwa istituzzjoni miftuħa manka stess aħna stess għandna dokumenti illi ma nistawx nizvelawhom jekk mhux meta tiġi konkluża il-proċedura. Bekk jiena favur li jkun hemm aċċess sħiħ dak li fl-Italja huwa garantit mill-liġi 241 imma aħna irridu nqisu ir-regoli dawk li nistgħu nibdluhom għandna nibdluhom bħala parlament imma eh, dwar l-oħrajn nistgħu nagħmlu pressjoni fuq min jista' jibdilhom sabiex jibdilhom imma jekk hemm il-liġijiet aħna ma nistgħux nippermettu l-aċċess għal dokument jekk il-liġi ma tippermettiex. Fil-proċedura huwa previst illi l-ombudsman matul l-investigazzjonijiet tiegħu jista' jkollu aċċess għal dokumenti klassifikati u riservati imma ma jistax jarraf li ċittadin jew li l-persuna jew li l-istituzzjoni illi talbet e, sabiex tibda din l-investigazzjoni imma din il-persuna m'għandix id-dritt illi tkun taf x'inhuma d-dokumenti illi skont id-dokumenti sant ir-regola 1049 huwa ma jistax jiġi marraf bihom. Issa, dwar it-titjib tan-networks mal-Ombudsman mal Nazzjonali. Hawnhekk irdu niċċaraw l-affarijiet għaliex ħafna iċ-ċittadini jitilfu l-ħin tagħhom u jitilfu mill-ħin li l-ombudsman għaliex iduru lej eh, fuq kwistjonijiet li mhumiex kompetenza tal-Ombudsman Ewropew ma tal-Ombudsman Nazzjonali. U bekk irridu infemu lil dawk li sejrin jirrikorru għall-Ombudsman x'jista' jagħmel l-Ombudsman x'inhuma l-kompeti tiegħu il-Parlament hawnhekk il-Kumitat ma jistax jippreżenta proposta illi skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà hija kompetenza tal-Parlamenti Nazzjonali, ġifranka għonek hawnhekk stess fosna l-Ombudsman ser jgħid dak illi jista' jagħmel fl-ambitu Ewropew u dak illi huwa kompetenza ta' ombudsman oħra intqal mhux kull pajjiż għandu l-Ombudsman l-Italja m'għandix Ombudsman imma l-Ombudsman Ewropew ma jistax jobbliga lill-Italja sabiex toħroġ bil-pożizzjoni ta' Ombudsman bl-uffiċċju tal-Ombudsman jekk il-Gvern Taljan, il-Parlament Taljan li jista' e, jista jagħmel dan l-uffiċċju joħloq dan l-uffiċċju ma jridx jagħmlu. Forsi nistgħu nagħmlu xi tip ta' persważjoni fuq dak li jkun xi tip ta' pressjoni, imma l-ombudsman ma jistax jagħmel dan jista' jikkollabora. Imma hawnhekk bizzejet insegwu il-triq ta' Diamandurus, Diamandurus kellu relazzjoniet tajbin mal-Ombudsman Nazzjonali dejjem nistgħu nimplementaw u dejjem nistgħu nikkollaboraw fl-interess taċ-ċittadini. Kif ser niżguraw illi ikun hemm amministrazzjoni tajba u ma tibqax biss amministrazzjoni fuq il-karta illi naqraw dwar biss issa hawnhekk jista' joħlo jista' jagħmel differenza l-Ombudsman Ewropew meta mqabbel mal-Ombudsman nazzjonali, hawnhekk huwa għandu l-poter ta' inizjattiva. Jiġifieri mhux ħajaġixxi jekk jitolbu ċittadin, mhux ser jaġixxi jekk ikollu xi ilment mill-ċittadin jew inkella minn xi membru tal-Parlament Ewropew, imma fuq inizjattiva tiegħu stess meta jidentifika xi ħaġa illi fil-fema tiegħu mhix taħdem jista' jibda investigazzjoni u jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti immens. Minix ngħid illi l-uffiċjali tal-istituzzjonijiet iridu jgħixu, iridu jkunu imbezza minħabba l-ombudsman għaliex jgħid issa ġej l-ombudsman ħajibda l-investigazzjonijiet tiegħu imma le. Iridu jġibu ruhom bl-aħjar mod, iridu japplikaw il-prinċipi ta' ħjar amministrazzjoni għaliex il-medjatur jista' dejjem f'kull waqt anke fuq inizjattiva tiegħu stess jivverifika u jara jekk dak li qed jagħmlu l-istituzzjonijiet u l-uffiċjali tal-istituzzjonijiet huwiex f'konformità mal-liġijiet tal-aħjar amministrazzjoni Ewropea. Is there anyone one else who want to take the floor? Għaw xaħatiħor li jixtieq jintervjeni? Jidher illi le? Mela, nistaw niddikjaraw maluq dan ismiħ, nirringrazzja l-Sur Speroni u namlu l-aqwa augurju għal-futur. Eh, issa eh, jiena xtaqt biss jgħid Sur Speroni nirringrazzjakom u nsellmilkom. Grazzi.